Well, friends, we'll start uh, this meeting, this public hearing on Ħanibdew dan ismiħ fuq ir refugġati l-inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Ħanibdew issa. Merħba daw kollha illi ġejtu mill-bot biex tiġu Brussell u tattendu għal din il-laqa u anki dawk fostkom illi intom membri tal-Parlament Ewropew u membri ta' dan il-Komitat. Dinja id-diskussjoni ewlenija illi qed ikonna bħalissa fil-Parlament Ewropew u fis-sistema Ewropea fuq kull livell u naħseb illi tistgħu tifmu faċilment għalfejn għaliex aħna qed naraw illi l-bżonnijiet huma enormi il-pressjoni mir refugjati hija kbira ħafna u l-pressjoni fuq l-istati membri hija kbira ħafna ukoll. U eh, għadna mandirizzajniex il-kriżi tar-refuġati b'mod koerenti u laqqas b'mod tant uman. Għalhekk qed ikonna dan is-smih pubbliku huwa smih importanti għaliex llum aħna se nisimaw opinjonijiet differenti, se nisimaw l-opinjonijiet tal-esperti u eh, se nisimaw u koll min se jajdinna il-realtà kifini bħalissa fir rigward ta' situazzjoni ta' refugjati u il-krizi. U anki xiġri wara li jaslu il refugjati fl-Unjoni Ewropea Aħna il-koll responsabli għal kisba ta' riżultati tajbin u anki tal-proposti illi eh, siru waqt dan il-smiħ. Is-sur Brando Benifej huwa membru tal-grupp soċjalisti, soċjalista fil-Parlament Ewropew u huwa rapporter fuq dawn il-kwistjonijiet fil-Parlament Ewropew. Mela, sur Fej, l-introduzzjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi l-esperti li edin hawnhekk li laqgħu l sedina tagħna biex jaqsmu l-arfin espert tagħhom Mana kif għada kif qalet il-President Jiena inħtart eh, rapporteur fuq il-rapport tar refuġati l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni tar refuġati fis-suq tax-xogħol. Il-servizzi tal-buni biex nibat dokument tiegħi għal traduzzjoni fit-22 ta' frar u fil-komitat se jiġi ippreżentat eh, fis-16 jew 17 ta' Marzu. Il-komitat se Eh, qed jipprepara opinjoni li se jiftifoka iktar fuq l-inklużjoni soċjali li tirrigwarda aktar il-politika tal-edukazzjoni, il-kultura u diversità kulturali. Jena mux se noqgħod ngħidilkom fuq ir-rapport tiegħi illum f'ħafna dettal, imma rrid veru naħtaf din l-opportunità biex nisma x'għandhom xi jgħidulna il-mistiedna tagħna u konvint illi se jkunu importanti ħafna u se jservu ta' ispirazzjoni għalija fil-xogħol li qed nagħmel bħalissa fuq ir-rapport. Mhux suġġett faċli dan tal-lum għaliex huwa suġġett li ġie politiċizzat ħafna jew inkella biex eh, nkun iktar diplomatiku ngħid li huwa priorità fuq l-aġenda politika, imma anki għaliex huwa suġġett wiesa ħafna li kopri suġġetti pal politika tal-azil, protezzjoni internazzjonali, kwistjonijiet tax-xogħol, aspetti makroekonomiċi u fiskali u wkoll il-kwistjoni tad diskriminazzjoni. Jina kelli diffikultà biex nfassal il test tiegħi biex noħloq qafas koeżiv u lineari għalih, anki minħabba il-natura frammentata u komplessa tal-politiki Ewropej u anki kompetenza limitata li għanna li, li għanda l-Unjoni Ewropea f'dawn l-oqsma. Kien diffiċli li namlu dan is-suġġett eh, f'qafas eterogenju, anki għaliex hemm ħafna programmi, pjanijiet u skemi biex norganizzawhom u eh, natuhom l-istess ammont ta' attenzjoni li il ilhom il kol Mela jiena se bħala introduzzjoni għal din id-diskussjoni se neqsem biex ftit premessi li huwa mebni fuq ir rapporti għaj l-ewwel net li il-kriżi tar-refuġati l-ewwel qabel kollox hija kriżi umanitarja. U għal daqstant għandna bżonn ta' tweġiba urġenti u effettiva. Nista' ngħid ukoll li l-inklużjoni soċjali u l-integrazzjoni ta' refugjati fis suq ta' xogħol huwa proċess dinamiku li jimxi f'żewġ direzzjonijiet huwa sfida imma huwa wkoll opportunità u għandu bżonn l-appoġġ tal-amministrazzjonijiet, organizzazzjonijiet lokali u anki refugjati u b'appoġġ sħiħ u ġenwin min-naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Intervent bikri huwa essenzjali sabiex dawn ir-refuġati ikunu inklużi fis-suq tax-xogħol U eh, ikolli ngħid ukoll illi m'hemmx alternattiva l-integrazzjoni ta' rifuġati li qegħdin jaslu fit-territorju Ewropew. Għalhekk jiena ħerqan illi nisma dak illi għandkom xi tajdu intom u lest ukoll illi nwieġeb xi mistoqsijiet illi jista' jkollkom fuq dan is-suġġett u fuq ir-rapport tiegħi. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi ħafna sur Benifej. għanna sitta minnis illi eh, se jamlu u koll l-introduzzjoni taħħom fuq dan is suġġett se nibdew bis-Sinjura Hala Akari mill-Assoċjazzjoni Nazzjonali Sirjana u Svediża u eh, tirrappreżenta wkoll l-inizjattiva tal-poplu ta' Marjestad għar refugġati forsi tistaw titkellmu għal 8 jew 9 minuti. Grazzi ħafna, President, u grazzi Onorevoli Benifej. Lodwa tajba, Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzja lil komitat Emple u Affarijiet Soċjali fil-Parlament Ewropew għall-istedina biex nipparteċipa f'dan il-smieħ u nittama li l-kontributi għaj għawnek illum se jkun utli bħala membru tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali Svediża Sirjana u bħala persuna li naħdem favur l-integrazzjoni tar refuġati u dak li tolbu l-azil fil-belt ta' Stad se nitkellem dwar il-fatturi u ewlenin illi xeklu il-proċess tal-integrazzjoni. Mbagħad se nagħmel xi suġġerimenti għal soluzzjonijiet u strateġiji pożittivi u azzjonijiet. Se nuża il-modell Svediż. Aħna nieħdu ir-responsabilità eh, tagħna bis-serjetà f'dan f'din il-belt u mill-bidu net. Hemm similarità kbira bejn il-modell tagħna u modelli oħrajn li ntużaw. Aħna nużaw noffrulhom il-bżonnijiet tal-ewwel stieġa lill-refuġati fil-bidunet tuħom l-akkoljenza mbatt il municipalita eh, tiħom dar u tiħom l-appoċ soċjali. Mbatt tibda il-pjan ta' stab stabiliment il-refugġati jitalmu il-lingwa mbatt jitħejjew biex isibu impik idumu sentejn f'dan il-proċess. Mbatt imma dan il-proċess ma jimxiex ħarir kif forsi tistaw tieħdu l-impressjoni per eżempju l-Aġenzija tal-Immigrazzjoni iddum ħafna biex teżamina l-applikazzjonijiet tal-azil, iddum xi sentejn biex jeżamina l-applikazzjonijiet sadattant ir-refuġati jgħixu f'kampijiet il-barra mill-belt de kampijiet iffollati. Mbagħad biex iġibu il-permess ta' residenza huma m'għandhomx ma jkollhomx aċċess għal korsijiet biex jitalmu l-lingwa fruti mill-istat u ebda aċċess jew kważi ebda aċċess għal impjegi Ovvjament, il-refugġati jisibu diffiċli jistennew, jaqtaw qalbhom jitilfu l-entużjażmu u jaqtaw qalbhom il qatt se jkollhom bidu ġdid. għal refugġati li għandhom livell ta' edukazzjoni oli li ikollhom il-rikonoxximent tal-kwalifiki u koll idum ħafna żmien minkejja l-bżonnijiet ta' nispeċjalizzati li hemm fis-suq tax-xogħol illum l-impiegi jiswew ħafna flus għalhekk minn ħaddem joffri eh, xogħol l-refugġati biss paga baxxa u dan il- il-kontratti jdumu madwar sena ħafna nies illi ikunu jridu jgħinu, imma hemm dawk ukoll illi ma jridux ikollhom x'jaqsmu magħhom għaliex jibżaw jew minħabba injoranza. U eh, ovvjament il-medja tagħmel tagħha wkoll kif ukoll il-politika tal-lemin estrem rajna u koll anki reati ta' mibeda kontra l-immigranti u tistaw timmaġinaw kif dan kollu għandu effett negattiv fil-proċess ir refugġati għandhom ukoll ħafna eh, stejjer xirrakkontaw stejjer ta' traġedji li huma esperjenzaw, ta' ġbatew fidejn it-traffikanti, ecc. Imma da' xorta mhux bizzejiet nisimgħu min jgħid illi refugġati iridu l lura hekk kif il-kriżi politika tkun intemmet. U dana iġija l refugġat iżom il-bagalja dejjem ippreparata biex jerġa' idabbar rasu anki jekk ir refugġat jidħol jirnexxi li jintegra ruħu fis-soċjetà, s-soċjetà hija differenti minn dik li jkun imdorri fija u hekk ir refugġat kollu ħafna biża. Ir-refuġati jkollhom bżonn jesprimu l-biżat tagħhom u għandhom bżonn min jismagħhom. Għalek, xem bżon li li jisir? L-ewel net huwa importanti illi l-integrazzjoni u l-immigrazzjoni fil-kontest tal-politika, min ikun qed dawn il-politiki għandhom jitkellmu fl-imkien sabiex jaqsmu l-arfin tagħhom. Embżon bżonn dawk li jitolbu l-azil jitalmu il-lingwa mill-bidu dan tkun kisba kbira u investiment fil-proċess ta' integrazzjoni. Is-soċjetà ċivili qiegħda tipprova tagħmel tagħha u tagħmel dak li mhux qed jagħmel il-gvern toffri lingwi, eh, korsijiet tal-lingwa, attivitajiet kulturali u soċjali, kemm għal refuġati u anki għal dawk li jitolbu l-azil. Għandi ħafna eżempji imma sfortunatament m'għandix ħin nista' nsemmilkom ftit eżempji is-soċjetà ta' Marja statu ħafna bliet jagħmlu jamlu ħafna biex jilqaw il- dawk illi jaslu. Għal dak li huwa xogħol importanti illi eh, insibu impjegi ġodda noħolqu tipi ġodda ta' impjegi. U fil-belt ta' ħefde qed joħolqu pjan ġdid illi jgħidu li għandu jkun hemm pjan fil-post ta' xogħol biex tinħolloq pożizzjoni ta' service assistant. b'salarji baxxi biex il-minaħaddem jibda iħaddem lil dawn ir-refuġati biex ikollhom l-opportunità illi jitalmu xi ħaġa u anki illi jużaw il jippratikaw il-lingwa għal rikonoxximent tal tal kwalifiki dan huwa proċess illi irrid jibda propju meta il- persuna tkun qed tistenna li tiġi eżaminata l-applikazzjoni tagħha għall-ażil. Hemm bżonn ta' validazzjoni wkoll tal-ħiliet tiegħu fil-post tax-xogħol u mhux jibdew bil-korsijiet ġodda biex jitalgu ħiliet ġodda mill-bidunet. hemm bżonn li ikun hemm konsultazzjoni ma' refuġati permezz pereżempju joħolqu konsilli eh, konsultattivi biex dawn jiltaqaw mal-politikanti u mal-uffiċjali tal-municipalitajiet sabiex jifmu eżattament il-bżonnijiet kulturali u soċjali tal-refuġati. Hemm distanza bejn il-persuni il il li jiexu fil-belt u ovvjament il-refuġati il, il, dak li jitolbu l-azil illi jaslu, din hija ħaġa naturali għaliex waslu ħafna refuġati illi waslu f'daqqa u ovvjament ir-reazzjoni hija waħda naturali l-istess ġarra meta waslu n-nis mill-Bosnia fl-Svezja fid-disajnijiet. E, l-affarijiet li qed jgħidu l-gazzetti llum huma l-istess affarijiet li wieħed kien jista' jaqra fil-gazzetti dak iż-żmien imma issa qed naraw illi dawk illi waslu mill bosnia eh, illum għenu qed naraw illi għenu ħafna lis-soċjetà fl-Iżvezja u huma apprezzati rridu intihom innatuhom iċ-ċans illi jikbru u jidraw irridu nismawom għalix wara dialogu nif, niftemu waħjar irridu nifmu xinu ma differenzi bejnietna u nafu illi l-sfida illi ninaqdu kollha flimkien biex niffaċċaw l-sfidi tagħna flimkien tagħti il-frott tagħha. Is-soċjetà lokali edha tejn ir refugġati nis jiġu jisimgħuna meta aħna nippreżentaw il-każ tagħna nitkellmu dwar il-kultura u l-istorja u jifmu li aħna qegħdin nippruvaw nikbru hawnhekk fl-Ewropa għalla volja l-eruq tagħna niżilnihom postin imbiet ħafna minn hawnhekk U biex nikkonkludi għandi punt importanti ħafna. il-gwerra fis sirja mhix qiegħda teddet il-Sirjani biss imma d-dinja kollha. Aħna dorna lejn l-Ewropa minħabba l-valuri li, li tħadnu hawnhekk u ir-rispett għad drittijiet li għandkom. Għallek aħna qed nistennew li l-Ewropa tagħmel iktar fil-problemi li hemm fis-Sirja jekk mhux fuq livell politiku, fuq livell umanitarju. Il-belt ta' Madaja per eżempju fejn għatem ħafna dbatija u eh, mijiet ta' nies ta' Madaja qegħdin imutu bil-ġuħ u huma medda dawn huma in nies tagħna u ma nistgħux nagħlqu għajnejna għat-traġedja tagħhom. Parti mill-integrazzjoni għall implementazzjoni tal-valuri u dawk il-valuri illi hija tant gburija bihom l-Ewropa jridu japplikaw mhux biss fl-Ewropa imma anke lil minna. Grazzi. Thank, <coughs> thank you very much, Madam Akari. Uh, next speaker is uh, Dr. Wolfgang. L-Onorevoli Wolfgang Miller, koordinatur għall-immigrazzjoni u Task Force għall-Azil, Refugġati u l-Aġenzija Federali għall-Impjegi mill-Ġermanja. Grazzi ħafna, Signora President, jena se nitkellem bil-Ġermanis l-nista. Jena rappresentant tal-Labor Office nazzjonali fil-Ġermanja u kont president tal-Bord fin-Network Ewropew tal-Servizzi Ewropej kollha tas-suq tax-xogħol imma fil-preżentazzjoni tiegħi se nifoka fuq is-sitwazzjoni li għandna fil-Ġermanja bħalissa l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tista' ssir realtà biss meta inti tifhem x'inhuma il-karatteristiċi ta' dawk il-persuni li jridu jiġu integrati fis-suq tax-xogħol. Ħanajdilkom x'inhuma iċ-ċifri għall-Ġermanja. Aħna għandna madwar miljun persuna illi daħlu uh, fil-Ġermanja u għandhom bżonn il-protezzjoni dak huwa n-numru għall-2015 jekk aħna nieħdu kwota ta' protezzjoni ta' 50% fil-mija u naraw il-perċentwali ta' dawk in-nies illi huma ta' età illi jaħdmu qed nitkellmu eh, nirreferu għal madwar 70% fil-10, jiġifieri hemm madwar 350,000 persuna li jridu jkunu integrati fis-suq tax-xogħol, 80% minnhom għandhom livell ta' edukazzjoni ġenerali u huwa biss 20% minnhom illi għandhom eh, taħriġ vokazzjonali jew kwalifiki universitarji, madwar 70% għandhom eh, inqas minn 30 sena u eh, u hemm inqas minn 30% li huma nisa. Issa da kollu xi fissara l-istrateġija tagħna l-ewwel l-aħbar tajba minħabba il-mod kif il format il suq ta' xogħol fil-Ġermanja aħna nħossu illi nistgħu iva nintegrawhom lil dawn in-nies. Imma minħabba wkoll in-nuqqas ta' kwalifiki formali li għandhom Aħna rridu l-ewwel qabel kollox nevalwaw il-ħiliet li għandhom qabel ma nibdew naħsbu illi nirrikonoxxu l-kwalifiki għax ħafna minnhom laqas għandhom kwalifiki. Għandna bżonn illi eh, ikonna il- proċeduri biex nevalwaw dawn il-ħiliet għalli xadu ma jeżistux, għalmenu ma jeżistux biex nkunu nistaw nevalwaw dan il-numru il kbir ta', ta nis, volum enormi ta' nis. U din miex biss kwestjoni fuq skala lokali biss, għalek kifattilkom il-kwalifiki formali Eh, ma jeżistux f'dawn in-nies anke minħabba illi huma nies żgħażagħ ħafna minnhom irridu nofrulhom taħriġ taħriġ sħiħ għalihom il-koll anki jekk m'għandhomx kwalifiki għandhom ħiliet kapaċitajiet illi jistgħu jintużaw għal ġid. U meta aħna naslu għal biex nintegrawhom fis-suq tax-xogħol irridu illi norbtu l-impiegi ma' taħriġ fil-lingwi u l-impiegi. U rridu nevitaw illi il-refugġati tal-lum ikunu in-nies edha ta' għada. Għax aħna nafu illi fl-ewwel ħames snin senkunu nkunu nistaw nintegraw mhux iktar minn 50% minnhom aħna mill-li modi tal-limna. U rridu ukoll nikkonsidraw il-kwistjoni ta' trattament mhux indaqs bil-nies lokali u n-nies li qegħdin jaslu diġa' hemm tensjoni u daw l-affarijiet mhux qegħdin jiffaċilitaw il-ħajja Irridu nqisu n-nies lokali li qegħdin ifittxu x-xogħol u m'għandniex ninsewhom hemm imbagħad il-kwistjoni tal-kompetizzjoni imma minn kif qed naraw l-affarijiet bħalissa nasbu li din se tkun limitata għannis li m'għandhomx taħriġ program speċjali għal refuġati aħna ma naħsbux illi se noħol u xil program ta' dan it-tip għaliex l-istrumenti li għanna nistaw nużawhom. Iva se jkonna forsi nadattaw l-istrumenti li diġa għanna ma memx għalfejn uħol u strumenti ġodda. Mela xini tamil din l-Aġenzija Federali li rappresenta jien? Aħna qegħdin noħol u proċess ta' referenza għadna kif smajna x'qegħdin jagħmlu fl-Iżvezja u eh, eh, nibdew kmini ħafna niġbru id-data u l-ħiliet mill-bidunet ta' dawn in-nies li potenzjalment se jibqgħu magħna u konna eh, eh, diskussjonijiet dwar x'livell u x'possibiltajiet ta' integrazzjoni għandhom dawn in-nies. Eh, Fil-Ġermanja l-isfond legali jippermetti li dawn in-nies jiġu offruti xogħol sa' tliet xhur wara illi jaslu. U mbagħad hemm bżonn ovvjament l-screening u dan il-proċess ta' screening irid jibda hekk kif tintefa l-applikazzjoni kif issir l-applikazzjoni u rridu naraw li jkun hemm tqabbil bejn il-lingwi, il-ħiliet u l impieg Qegħdin bħalissa naħdmu fuq din il-fażi rridu naraw x'inhuma l-prodotti u l-proċessi u kif dan kollu jorbot fl-imkien. Bħalissa għal refugġati zazax, anki għan nisa, fuġati zazax. Jeżistu ħafna possibilitajiet u rridu naddattaw id-dispożizzjonijiet legali għal miżuri ta' appoġġ. Rridu nibdew niddiskutuhom. Ħatikom eżempju. Normalment aħna nassumu illi jekk xi ħadd jitlaq mill-iskola u għadu ma jistax jibda jirċivi taħriġ, forsi iridu jagħmlu xi ħaġa fil-perjodu intermedju. Normalment dan isir meta n-nies jitilqu mill-iskola, imma ħafna refuġati qegħdin jaslu minn faxxit soċjali differenti u ħafna minnhom ikunu diġa qabżu dik l-età imma għandhom l-istess bżonnijiet. Għalhekk aħna għandna bżonn illi naddattaw il-qafas legali tagħna. Aħna zidna il-budget u zidna u koll il-personal sabiex nkunu nistaw nifinanzjaw dan kollu u qegħdin ninvestu ħafna fit-taħriġ tal-personal tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet ta' eh, ħiliet uh, intrakulturali. Dawn in-nies iridu jaħdmu mar-refuġati u iridu jkunu imħarġa. Għandhom bżonn ta' ħiliet speċifiċi aħna f'April se noħolqu sistema ta' interpretazzjoni fuq it-telefon. Se jkonna hotline u se nużaw il-video telefoni xi ħaġa li se nipprovawha. Mbagħad aħna qegħdin nużaw uh, dak li aħna insejħula landing page fuq l-internet. Għanna app blisem Arrival informazzjoni li tingħata apparti l-lingwi illi din l-informazzjoni diġa' teżisti fihom hemm se nżidu seba' lingwi oħra. U nista nikkonkludi hawnhekk u jekk għandkom mistoqsijiet lest inwiġibhom. Miller, uh, next speak. Grazzi, Sir Miller. U issa il-kellim li bisuwas Dani sabo li jati rappresenta Sali paħmar eh, l-uffiċju, l-uffiċju Ewropew fil-fat ta' Sali paħmar. Surabo, l għanet għet nishtiq nir-ingrazzjakom tal-li sedentuna l-uffiċju eh, tana jirrapprezenta 28 eh, l-uffiċju Eh, buro tagħna madwar l-Ewropa u kif tafu eh, bosta minnkom tafu li aħna nagħmlu eh, tu servizz ta' tweġib għal situazzjonijiet ta' emerġenza u natu wkoll provdu servizzi ta' saħħa u servizzi soċjali bejn waħdi wara għandna miljun il-volontier u 250.000 il-ħaddiem kif għanna iktar nies qed jaslu is soċetaj il eh, sarib maħmar qed eh, jaħdem biex jindirizza l-bżonnijiet ta' dawn in-nies mingħajr diskriminazzjoni u rilevanti mill-istatut legali tagħhom. Safrar il-ħakna 600.000 il-migrant fl-Europa, jekk is-soċjetajiet eh, ta' sarib maħmar jieġbu għal-bżonijiet ta' dawn in-nies jilqgħu wkoll għal-bżonijiet fuq tul ta' żmien tagħhom. Naħsbu li l-fatt li dawn in-nies jilħqu suq tax-xogħol huwa kruċjali l-integrazzjoni tagħhom. Allura aħna naqblu eh, għal din il-ħidma fiħdan il-qafa ta' dan ir-rapport. L-esperjenza tal-membri tagħna fil-ħidma tagħhom mal-migranti eh, ħat wasalni biex nifoka fuq eh, dawn il-ftit punti billi ngħidilkom naqra x'qed jiġu eh, offruti servizzi qed jiġu offruti. L-ewwel net eh, fuq eh, l-integrazzjoni tal-migranti fuq soq ta' xogħol imbagħad l-importanza tal-appoġġ ta' integrazzjoni komplementari, partikolarment fuq l-integrazzjoni tal-familji u t-tielet kif qalu ż-żewġ kelima ta' qabli li neħu diskriminazzjoni u l-ksenofobija. L-ewwel punt importanti kruċjali huwa l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Dan irridu nikkarantuh kemm jista' jkun malajr. Importanti li jkun hemm eh, għodot li jiffaċilitaw dan il-proċess u fost oħrajn li rridu jenataw ehm, housing deċenti. Rridu naraw li kunem miżuri li permettu eh, integrazzjoni soċjali effiċenti u effettiva. rridu ċertament imma neħdu konsiderazzjoni wkoll in-natura individwali ta' dawn ir-refuġati jew minnhom kienu eh, għadew minn eh, min, min vjaġġ ta' sew traumatizzanti qabel waslu għanna. Allura importanti li nindirizzaw il-bżonni speċifiċi tagħhom. Il-Parlament jista' joħroġ bi promozzjoni ta' standards, eh, jista' wkoll jappoġġja l-idea ta' ċertifikati, diploma sa' refugjati. Importanti li nieħdu konsiderazzjoni wkoll soft skills tagħhom, pereżempju eh, esperjenzi ta' xogħol ta' ħidma formali, lingwi. Eh, Fid-Danimarka pereżempju eh, aħna Nidejna program biex nevalwaw il-kompetenzi u l-kwalifikazzjoni qabel ħallu ċentri ta' reċessjoni. Billi narfu l-kwalifika tagħhom kemm jista' jkun malajr intejbu il-possibilitajiet tagħhom biex isibu xogħol dan kollu f'moħħna u bil-bżonn ta' tasħiħ ta' ħiliet ċertament ma nqos irid ikun hemm ukoll taħriġ taħriġ edukazzjonali u vokazzjonali eh, dan ma ridux nilimitaw. Importanti wkoll li narfu eh, li eh, hemm ċertu networks li ma ma jenux daqshekk l-integrazzjoni ta' dawn in-nies, irid tkun hemm iktar twinning, eh, iktar sħobijiet, dawn huma il-proġetti li jaħdmu fil- ehm, fil-salib aħmar Spanjol 200.000 ehm, li aħna għenna biex jisibu xogħol, partikolarment me gruppi vulnerabli u eh, kien programmi li foka u kol fuq eh, il-diskriminazzjoni li kienem biex ehm, nies jidħol fis-suq tax-xogħol fl-2014 kien hemm madwar 100,000 ruħ illi ħadu sem proġett finanzjat eh, mill-Fond Soċjali Ewropew u 31% kienu eh, refugjati, imbagħad l-aċċess għal kura tas-saħħa, l-aċċess għal servizzi soċjali, dawn huma rekwiżiti biex biex dak li jkun jintegra tajjeb eh, mill-istess tal aħmar Spanjol. Rajna kemm importanti mhux eh, biss li dawn in-nies jidħlu fis-sib fis-suq ta' xogħol imma li jkunu eh, parti minn sistema sostenibbli. Aħna rajna inizjattivi eh, illi eh, ħadet eh, inizjattivi li ħadet l-Unjoni u l-ħidma tagħha l-integrazzjoni ta' refuġġati għax għadna appoġġew. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi importanti li jiksbu ħiliet li għandhom bżonn tul il-ħajja, ċertament dan ħajjinu biex jisibu ma' u kol biex eh, jagħmlu xogħol volontarju. It-tieni punt eh, Miżuri oħra ta' integrazzjoni parti dak tal-aċċess tassu, eh, pal pereżempju il fat li jinaqdu l-ura mal-familji dawn in-nies. Nafu li ħafna drabi jitilqu minn pajjiżhom ħallu il-familja tagħhom warajom allura l-fat li naqdu għom l-ura maħħom tista tkun għodda importanti u tista tejnom ta' sew jemnu li jistaw jintegraw rwiħom għal-familji tagħhom soċieta ġdida. Is-soċjetajiet tagħna ilhom għal sinsħaħ jappoġġjaw din ir-unifikazzjoni permezz ta' pariri legali billi kopru l-ispejjeż tal-vjaġġi u kol billi kompletaw il-proċess ta' integrazzjoni l-uffiċċju tagħna Żvediż eh, joffri tim ta' avukati eh, biex eh, jgħin din dawn il-proċeduri ta' renifikazzjoni tal-familja. Pero naħsbu li rrit sejr iktar xogħol biex innaħu kull tip ta' xkiel bħal pereżempju miżati olja, aċċess diffiċli għal dokumenti ta' vjaġġar, għal viżi, burokrazija eċċessiva, iktar kemm indewmu il-proċedura iktar diffiċli namra diffiċli biex dawn ikollhom ħajja ta' familja normali. Il-fatt eh, li eh, il-migranti ehm, u eh, il-refugjati ehm, intu għoma ħajja meġdit juri kamu importanti rwal tal-parlament biex id-dritt tal-familja jieġi imħares. Dan dritt fundamentali it Tielet, eh, u mux l-inqas ħafna drabi dawn ir refugġati ikunu vittmi ta' razzizmu eh, u eh, xenofobija. Naħseb li ma ridux ninsew diversi sfidi li din il-kriżi migratorja ġib maħħa, tridu tkomplu tqajmu għarfien dwar il-kontribut importanti li dawn ir-refuġati tġibu għas-soċjetajiet tagħna. Sa mill-2014 il-ferat Taljani tagħna Urew il-kontribuzzjonijiet ta' refugjati permess tal-kampanja tagħhom no human being is illegal. Biex nagħlaq nixtieq ngħid li huwa importanti li nafu li minħabba mm, natura ta' din il-krizi għanna nies u dimna li għandhom zanijiet partikolari u li rridu kemm jista' jkun faċilitaw l-integrazzjoni tagħna. Dan jitlob mhux biss miżuri biex jiġu inklużi fis-suq tax-xogħol, imma wkoll miżuri u servizzi oħra kif dawk li semmejt, pereżempju mal familji, appoċ soċjo-psikiku, parir, parir legali kif ukoll taħriġ il-Parlament Ewropew għandu rwol importanti u jrid jaħdem ma' l-partijiet kollha interessati biex tassew narfu l-valur miżjud ta' rifuġjati u naraw li jkunu integrati kif supposta. Il-proċess ta' integrazzjoni u għed twil, aħna mhux għodu eh, nippruvaw insibu eh, soluzzjoni mirakoluża jew kella soluzzjonijiet ta' malajr. Le, rridu nippruvaw naħdmu jitfit, napoġġjaw l-integrazzjoni u nsibu soluzzjoni dejjema għal-refugjati. Eh, grazzi mill-ġdid tal-li rqajtuna u aħna nipqaw disponibli eh, għal-mistoqsijiet li għandkom jgħan kella jekk tixtru aktar informazzjoni. Grazzi sur Arbo. Iva, vera, mem eh, mem lebda soluzzjoni ta' marajra. Issa nixtieq nilqa lill-viżitaturi għanna 30 l-amministratur mill- mill-Kunsil Reġjonali tal-Akiten um, tal-Pato Charant. nishtiq nilqakom il-koll hawnhekk ma nafx uh, għamlu li sinjal biex nkun fejn din. Għanna wkoll 11 membru uh, tal-Parlament Norveġiż il-qed uh, iżuruna Edin hawnhekk eh, tajja wisq. Eh. Il-Norveġa edha mm, wara l-Unjoni Ewropea, tajja wisq. Grazzi ħafna l-interventi sissa u tassim talkom isa nati l-kelma l-sur Abu Bakr Sumahoro illi huwa uffiċjal tal-migrazzjoni eh, li huwa membru eh, ta' Trade Union ta' Bazi fl-Italja. Merci. Grazzi. Jena parti eh, mill-Buru Eżekuttiv eh, Konfederali Nazzjonali tal-USB, ġifiri l-Unjoni eh, ta' Trade Unions ta' Bazi, barra minnek jena il-kellimi ta' dawk tal-migranti, ta' refugjati, ta' dawk kollet jitolbu l-azil u dawk minar dokumenti, il-sistem. Aħna responsabli ehm, għal tlet pajjiżi Ewropej eh, barra mill-Italja kif ukoll għal pajjiżi tal-Afrika. Illum il-ġurnata li nitkellmu dwar ir-refuġjati fis-soq tax-xogħol fuq l-integrazzjoni fisser l-ewwel net nifmu is-suġġett li għandna qudiemna u ngħidu għandi prezentazzjoni suppost jgħid il-kellimi. Illum il-ġurnata illi nitkelmu fuq refuġjat, ġifieri għanna għanna uman u d-dim, għanna persuna illi jitinsab barra minn pajiza barra minn fejn għandha nazzjonalità tagħha jew kellha residenza abitwali tagħha għalfejn l għaliex ġiet eh, persegwitata minħabba mm, razza, reliġjon, nazzjonalità, forsi il-fatt li hija parti minn grupp soċjali jew nkella l-femmit politiċi tagħha. Illum il-ġurnata skont il-Kummissarjat li r refuġġjati għandna 60 miljun refuġjat. U d-disa' minn kull għaxra jiexu eh, f'pajjiżi fejn għandhom eh, ekonomiji inqas sviluppati. Eh, iġviri huma jiexu barra mill-Unjoni. Il-konvenzjoni li hija waħda importanti u rridu nżommuha, imma it-tifsira ta' refugjat skont l-istess konvenzjoni vizavi l-evoluzzjoni tal-sfidi ġeopolitiċi u soċio ekonomiċi attuali nazbu li hija definizzjoni eh, mhux sħiħa il għaliex eh, nafu eh, illi dawk in-nies kollha illi ħarbu u l mwiet kollha li kena fil-Mediterran, fil-Baħar Eġew u fil-frontieri turi, turi li dini għal ewwel qabel kollox eh, realtà umanitarja. Ħanuri xi approċċi eh, importanti, approċċi l-ewwel net eh, ta' emerġenza, ġviri dak ta' kriżi migratorja. Mela, x'qed ngħid għandna sitwazzjoni dimna illi teħtieġ tweġiba urġenti. U Dan wassal biex l-Unjoni Ewropea fil-budget tagħha tal-2015-2016 nefqet 9.9 biljun euro. U f'din eh, is-sitwazzjoni ta' emerġenza meta wieħed m'għandux approċċ razzjonali nispeċċaw nispeċċaw bġerja sħiħa għal min ħaħta fil-flus l-ewel, xaqet nejtem, ħafna organizazzjoniet no governativi l-lum il-ġurnata saru esperti fil-mod kif jilqaw il-migranti u refugjati, ma minnar ma jarfu li u d-dima mandom eh, bniedem, bniedem li jridi provaw jintegraw fi soċieta. It-tieni dimensjoni hija dik eh, ta' karitattiva. Ġifieri li eh, dak li għanna għoddimna, realta hija l-ewel għabel kollox t-rapprezenta responsabilta etika u morali. Tielet eh, approċ, f'żawni għet naġġeli għad dimensjoni strutturali, eh, f'din id-dimensjoni strutturali eh, nista' intikom xie eżempju xie eżempji mela għanna tibdilit klimatiċi fl-2013 kienet 22 miljon persuna ela li jiex eh, illi spostaw ruħom ela li jiex eh, kienem tibdiliet klimatiċi. It-tieni eh, element huwa dawk kien spostati minħabba l-konflitti. Il-konflitti huma waħda mill-ikbar raġunijiet li tosal nies biex jħarbu minn pajjiża Tielet element marbut ma' gwerer ekonomiċi. Dawn huma dovuti għal politika prezenti f'bosta pajjiżi fejn qed naraw tkabbir ekonomiku, pereżempju jekk naraw l-Afrika Subsaharjana qed naraw rata ta' tkabbir ta' 4.5% ma fil-istess ħin għandna tixrid tal-faqar u dan minħabba miżuri eh, li huma posti eh, dawn il-pajjiżi permezz eh, tal-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank Dinji. jiġifieri li nitkellmu fuq is-suq tax-xogħol ehm, jekk inħarsu lejn id-direttiva tal-2013 tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill u ma nistati membri li deċidu skont li ma kondizjonijiet l-aċċess tas-suq tax-xogħol jingħata lil dawn dak li jitolbuħ skont eh, il-liġi nazjonali fil-waqt eh, li jaraw li dawn in-nies eh, ikollhom aċċess għassu ġviri. Għanna realta u dimna ta' 28 kontest ekonomiku, kulturali u politiku differenti. Meta ma memx armonizzazzjoni nistaw naraw situazzjonijiet fejn kif għana fl-istampi per eżempju, nies li jiexu f'daw il-kondizjonijiet. Araw naqra dawn il-ħwejjeċ, eh, dan eh, il-sufan per eżempju, dawn huma l-kondizjonijiet li qed jgħixu fihom dan eh, u speċ ta' dasbin kbir, zraben, huma l-iskjavi ta' seklu tagħna, din hija l-kċina. U aħna biex naġixxu waqafna eh, trade union eh, għanna għanna uffiċju biex niprovaw natuqam informazzjoni. Dan ifisser li biex nitkellmu dwar suq ta' xogħol biex ir-refuġjati jkollhom eh, aċċess, l-ewwel net irid ikun irid naraw li jkollna kundizzjonijiet dinji, denji u diċenti biex nilqgħu dawn ir-refuġjati u li jkun hemm ugwaljanza fl-aċċess għad-drittijiet u għax-xogħol Xi eh, għodu strateġiċi eh, nafu li regolament ta' Dublin eh, madux realtà viabli. L-ewwel punt importanti hija li dawn nies ikollhom mobilità soċjali u ta' residenza. It-tieni punt, aċċess għal formazzjoni u l-edukazzjoni. Il-fatt li wieħed jasal f'pajjiż u ma jitkellimx lingwa ma jfissirx li m'għandux kompetenzi bażiċi, imma Eh, importanti naraw jkun hemm allura rikonoxximent eh, tal-diplomi tal-istudji li wieħed ikun għamel. Importanti jkun hemm armonizzazzjoni ehm, ta' l-elementi differenti, importanti nilġildu kontra l-isfruttamentu u l-iskjavitu ir-regolizzazzjoni tal-persuni li jiexu fuq territorju Ewropew, il-kooperazzjoni u l koordinazzjoni bejn l-entitajiet lokali u l-atturi soċjo-ekonomiċi, l-armonizzazzjoni fuq livell Ewropew tar regoli għall aċċess tas-suq u biex nala jena ma nistax ħlief nala billi nikwota lil Nelson Mandela ġifiri l-ikbar ideal tiegħi u dak ta' soċjetà ħilsa demokratika fejn kulħadd jgħix f'armonija u b'opportunitajiet indaqsa ejja nkunu umani dan huwa l-appell tiegħi. Grazzi. Sur Samoro, issa nista' ngħaddi eh, l-kelma l direttur tal-Aġenzija fija minga l-integrazzjoni fil-Belġu. Il-kelma fidejk, jekk joġbok senjura. Grazzi tal-li studentni hawnhekk illum qed eh, niprofa insegwi l-preżentazzjoni jekk taħdimx. Ejfa. Iva. Tajab wis. Mela, l impiegar ifisser integrazzjoni ifisser xogħol dan huwa speċ ta' motto li aħna naqsmu fl-aġenzija tagħna fil-ħedma tagħna bejnietna u għal motto biex ngħidlek li jimmotiva kull proġett li għandna u kull ħidma li aħna nwet u anke organizzazzjonijiet oħra l-impjeg huwa importanti għas suċċess ta' persona li jiexe jgħati identità, jgħati tħul u jgħati rwol fis soċjetà U jwassal għal interazzjoni ma' ċittadini oħra, jtejjeb il proficienza lingwistika u joffri l dak li kun eh, naqra fin ta' kif taħdem is-soċjetà li jgħat fija. Mem eh, eh, l-ebda Eh, idea ċara ta', ta, ta, ta refugjati dan huwa sempliċement eh, din hija nozzjoni biex ngħidlek eh, legali. Fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu dwar nies li jiġu f'soċjetà oħra m'għandhom għandhom ħiliet kull xorta ta' ta' ħiliet diġà li konna politika li tara il-ħiliet ta' dak eh, l-individwu bħala puntatlu importanti u li tattivhom. Għalhekk aħna nisqu fuq eh, il-counseling individwali eh, aħna narfu li għal-politika ta' integrazzjoni hemm bżonn li jkun hemm proċess proċess minn min żewġ naħat. Aħna għanna l eh, strateġiċi eh, tal-gvern Fjamming eh, li jikkoordina kolazzjoni. Kull ministru jieħu inizjattivi għal kontribuzzjoni li waslu għal l strateġiċi għanna inizjattivi ġenerali u miżuri u kol speċifiċi fejn meħtieċ il-gvernijiet lokali eh, u koll edin emmek biex jimplementaw il-politika ta' integrazzjoni. Eh, nafu li il-bliet gbaret jaffaċaw realtajiet differenti mid-żoni rurali eh, u differenzjazzjoni hija importanti. Aħna nofru nofru programm għal kull min qed jasal in Burgering. dan huwa speċi ta' program ta' integrazzjoni ċivika Dan jinvesti 4700 eh, euro għal kull programm. Il-parteċipazzjoni hija bxejn, ma dana kollu daw daw kollu li jidħlu fil-programm mistennija illi jispeċċawh biex naplikaw eh, il-miżuri il-gvern jieti sussidi għal eh, dawk l-organizzazzjoni kollha li jieħdu sem. U fl-aħħar biex niżguraw l-implementazzjoni tal-politika tan il-gvern fjamming għandu l-aġenzija tagħha l-Aġenzija għall-Integrazzjoni. Aħna napoġġaw amministrazzjonijiet lokali, servizzi pubbliċi u soċjetà ċivili u dak kollha li qed jaħdmu mal-migranti aħna nofru wkoll counseling, għarfien dwar leġiżlazzjoni, id-dritt residenza u um, u għandna għanna li il-help deskal non-profit professionals Nipruvaw eh, nżidu eh, u koll tip ta' proġetti oħra għal dakolla li jaslu l-programmi ta' integrazzjoni ċivika kull sena noffru 18.000 program li jaffokaw fuq empowerment li jitalmu eh, l-fjamming u li jgħatu l-ħiliet biex għet ikun jista' jsib xogħol. Ċertament jieħdu jieħdu rendi kont ta' situazzjoni tal-persuna. Importanti li narfu naqra kif il-persuna tixtieq tieħu responsabilta għal ħajjita, valuri, standards li huma tipiċi ta' soċjetà jiġu diskussi b'dak il-mod eh, huma jitalmu dwar l-obligi imma wkoll dwar id-drittijiet tagħhom. Hemm ukoll il-proċess ta' ta' ekvivalenzi ta' kwalifiċi il-programmi juru illi daw kolla li għat jaslu ma kontenti bis-servizz għala volja u obbligatorju li jitlob sforz sostanzjali minn għandhom. Aħna qed niżviluppaw eh, programmi eh, għal internships fil-kumpaniji dana eh, ħaj ġib il-qoddim il-ħajja ta' dawn in-nies u huwa moment biex dak kollu li huma jkunu talmu fil-counseling jew fil-programmi tagħna japplikaw eh, ċertament ukoll iżid l-opportunitajiet ta' xogħol. Abbażi tal-esperjenza tagħna għandna dawn il-ħames rekomandazzjonijiet x'namlu. L-ewwel net eh, diġà tħal qabel intervenzjoni eh, mill-bidunet li konna attivazzjoni kemm jista' jkun malajr ta' refuġjati u tal-migranti aħjar Para minn hekk rridu naraw il-programmi kemm jista' jkun attivaw malajr. Din hija sitwazzjoni li minna igawdi kulħadd kemm dak il għadu kif isal u kif ukoll is-soċjetà. It-tieni punt, programmi eh, li jkunu eh, skont eh, il-bżon nafu illi dawn immigranti ġejjin minn sfondi differenti daqs kemm differenti s-soċjetà. Nasab jena, jekk ikonna programmi ġenerali din eh, ħatwassal għal falliment. Impat, importanti illi naraw naqra illi l-azzjonijiet fuq diversi f'diversi joqsma li jeħtieġu eh, kollaborazzjoni, elementi differenti, din hija il-muftiħ għal suċċess il-lingwa hija ovvja, forsi mhux dejjem huwa l-każ, imma iva hija importanti ħafna. Imbagħad hemm l-integrazzjoni, approċċ integrat fl-aħħar illi eh, ikun hemm reċiproċità tanġibli eh, naħseb eh, il-talim tal-lingwa għandi jkun eh, ibbażat ħafna fuq eh, situazzjoni reali, per eżempju situazzjoni fuq il-post ta' xogħol. Nasbu li kull moment huwa tajjeb biex wieħed jitgħallem, nħarġu anki nies biex nalmuhom lingwaġġ bażiku biex biex nuruhom anke l-benefiċċji li wieħed jitgħallem lingwa. L-integrazzjoni ċertament titlob sforzi kemm mis-soċjetà kif ukoll minn dak li qed jasal ħafna drabi daw l isfarsi jsiru eh, għanna n-nies soċjetà ċivili, eh, ċittadini, eh, l-autoritajiet, dawk li qed jaslu ħafna drabi affarijiet qegħdin hemmhekk imma forsi mhumiex daqshekk viżibbli. Importanti li naraw li n-nies permessa tal-integrazzjoni jistaw ħossuhom integrati u jibnu il-futur tagħhom. Grazzi. Thank you. Grazie ħafna. U għall-aħħar kelliem issa Isser Kowinski, speċjalista għal politika tal-migrazzjoni mill-ILO. Grazzi ħafna, Signora President. And to the members of the committee, u l-Sur Bonifaj rapporter u grazzi tal-istudentu l-law għal dana smieħ importanti. Migranti u nis għat ifittxu l-azil u ma nis li ħasbu għamu ta' importanza lajellow. Aħna dejjem għadin nifokaw iżjed fuq il- xogħol il-dimensjoni ta' xogħol diċenti għal dawn l-immigranti. Ir-rikonoxximent dejjem jikber mill-komunità internazzjonali biex ikun hemm mhux biss risponsi ta' żvilupp imma wkoll um, risposti umanitari. Is-sena l-oħra la jellow għamel laqa um, ta' livello li propju biex tindirta dil kwistjoni kien hemm entità governattiva li twafqet f'Novembru u uh, bitweġiba għal konsultanti post apartheid aħna fokajna b'mod partikolari fuq l-implikazzjonijiet tal-kriżi tal-immigranti fuq is-suq tax-xogħol. Dawn huma diskussjonijiet li ħajbqgħu għaddejjin ukoll fil-sessjoni li jmiss tal-entità governattiva xar id Għan Ħan istiednu aħna l-imsieħba tagħna l IOM l kif ukoll rappreżentanti tal- l-immigrazzjoni internazzjonali l-iżvilupp. Aħna tal-opinjoni li eċċess tal-xogħol diċenti huwa il-bażi tal affas aktar ġenerali għal refuġjati u inna nikkollaboraw sal ċertu żmien ukoll mal UNHCR propju fuq din id-dimensjoni. Aħna nħossu l-importanti illi il-risposti illi natu għall-immigrazzjoni intu għam tal-imot li waslu għal tkabbir sostenibli u pozittiv u li jagħtu wkoll xogħol diċenti lill-immigranti dan skont l-agenda tal izvilup sostenibli għal-2030 fejn għanna mira numru 8 li t tkabir ekonomiku xogħol diċenti kif ukoll xogħol diċenti għal kulħadd inkluż l-immigranti u r-refuġjati li hija inkluża bħala waħda minn dawn il-miri. Ir-refuġjati meta tifittex l-azil u Eh, l-immigranti jistaw jgħatu kontribut l-soċieta jistaw jiprovdu għarfien ħiliet. U dana jider ġifiri anki meta naraw kif qed tiġi indirizzata eh, demografija li qiegħda tinbidel bħal pereżempju soċjetà li dejjem qiegħda tikber fl-età. Il-kriżi riċenti ta' migrazzjoni hija waħda ta' politika li tinkludi kemm il-kawzi ewlenin li waslu għal l-immigrazzjoni u risposti għal krizi. Il-influss immigratori kemm ta' refuġjati kif ukoll oħrajn bħal pereżempju ħaddiema migranti jiffukaw fuq dawk il-pajjiżi li huma l-aktar li għandhom l-aktar kondizzjoni ekonomiċi favorevoli bħal pereżempju fl-Unjoni Ewropea, Ġermanja u l-Iżvezja. Dan juri kemm huwa importanti illi insaħħu l-istituzzjonijiet tas ta' xogħol, sistemi ta' informazzjoni, il-bażi ta' evidenza, ġbir ta' data, riċerka u analiżi biex saħħu l-izvilupp ta' politika u l-allinjament u fl-opinjoni tagħna importanti li niżviluppaw ukoll il-kapaċità tal-imsieħba soċjali l-organizzazzjonijiet rappreżentanti ta' minna ħaddem kif ukoll organizzazzjonijiet oħra soċjetali Aħna l-sfidi li għadin naraw huma illi rridu nsaħħu l-impatt pożittiv u l-perċezzjoni pubblika tar-refuġġjati fis-suq tax-xogħol fuq l-ekonomija, speċjalment f'dina il-klima ekonomika attwali illi hija inċerta ħafna. Ir-risposti u t-waġibiet iridu jindirizzaw kemm lill-refuġjati u l-komunitajiet ospitanti irid ikun hemm programmi ta' edukazzjoni ta' taħriġ ta' Eh, ħiliet kif ukoll finanzjament soċjali u ħidma flimkien ma' kooperativi dan huwa kritiku biex niżguraw li diskors pubbliku jsir dejjem aktar kostruttiv u ta' sostenn. Importanti wkoll li nindirizzaw is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u il-kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni. U permettu li natikom żewġ eżempji ta' xogħol li qed jagħmel barra mill-Unjoni Ewropea f'dawk il-pajjiżi fejn is-suq tax-xogħol u l-integrazzjoni huma ħafna ikbar. Per eżempju, fl-analiżi li għamilna ma' pajjiżi bħal Ġordan u l-liban u żewġ pajjiżi oħra li qegħdin jospitaw ammonti kbar ta' refuġjati, rajna illi kien hemm impatt kbir fuq is-suq tax-xogħol. U żieda fil-nuqqas ta' formalità fil-, fil l-impjigi u kif ukoll impatt negattiv li wassal għal eh, salarji baxxi ħafna tħaddim ta' tfal etc. U għanna għedin namlu u kod monitoraċ ta' l-impatt tal-leġizazzjoni attwali fuq il ħaddim li għedin taħt protezzjoni temporanja. U dan għal-iżjed għedin naħdmu fit-Turkija fe postijiet fejn ħafna refuġjati Sirjani u għandna law l-importanz l-impatt kemm fuq ir refuġjati u kemm fil-komunità ospitanti. Għadin naħdmu fit-Turkija wkoll ma' fornituri ta' servizzi ta' taħriġ minn ħaddem, trade unions, autoritajiet lokali u kol sabiex nħedġu iktar integrazzjoni fis-suq tax-xogħol li tkun sensittiva kemm għar-refuġjati kif ukoll il komunitajiet ospitanti dan il-proġett għandu element qawwi ta' komunikazzjoni sabiex ikun hemm aktar kuxjenza u nindirizzaw dawn it-tendenzi. Fl-2015 fl-Ewropa fil-fat vera kellna ċifri ammonti bla preċedent, però ċerta ma laħqux il-daqs tal-situazzjoni fil-pajjiżi l-aktar viċin tas sirja bħalma huma Turkija, il-Libanu u il-Ġordan. Eżin, ovvjament, l-implementazzjoni tal-afas biex nindirizzaw dan dina il-krizi hija problema nafuwa din Aħna s-sena l-oħra fil-fazza il-Parlament stess tkellimna dwar l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea fejn kien hemm bosta ta' partijiet ikkonċernati, MPs ukoll minn partiti differenti, rappresentanti ta' pajjiżi ta' destinazzjoni ta' transitu, organizzazzjonijiet ta' minna ħadda mill-Business Europe, il-Kommissjoni, l-UNHCR, NGOs u issemmew u bosta messaġġi importanti uħut minnhom tiġa referaw għalihom il-kellima ta' qabli. L-ewwel nett l-integrazzjoni ta' refuċjati fis-suq tax-xogħol illi tfisser li rridu nelbu in-nuqqas ta' solidarjetà li teżisti attwali fl-Unjoni Ewropea sabiex nindirizzaw propju din għall-kwistjoni ta' kriżi ta' refuġjati dan jfisser li rridu nitlu il-messaġġi li qegħdin nagħtu sabiex nuru il-fattija li juma u eh, xnijat u l-miti nxajnu għom. Importanti u koll illi kunu nistaw nindirizzaw l-sfidi ta' daw li għati faċċaw dawk il-pajizi li għati faċċaw refugjati li jiġu f'daqqa u uh, fil-massa bħal per eżempju smajna problema tal-Ġermanja li jerġa' tgħid hija fost l-iktar pajjiżi ippreparata għal xi ħaġa bħal din. Għandhom aktar inklużjoni fis-soċjetajiet smajna wkoll li r-refuġjati jkunu jiġu iktar ma jiġu integrati fis-suq eh, tax-xogħol malajr aktar aħjar kemm għal persuni infushom mal komunità eh, kif ukoll għall finanzi pubbliċi u hemm bżonn illi ikun hemm integrazzjoni tal-immigranti u rifuġjati permezz ta' proċessi ta' stemit kollettivi, dak li għandu x'jaqsam mal-kondizzjonijiet tax-xogħol u salarji, trade unions u l-NGOs ukoll għandhom rol importanti fil-fornitura ta' servizzi ta' sostenn. Importanti ħafna naċċertaw ukoll il-parteċipazzjoni tar refuġġjati fis-suq tax-xogħol ma ssirx skapitu ta' politika kredibbli fuq il-migrazzjoni u mobilità tax-xogħol fuq livell nazzjonali u Ewropew. Ġifieri xorta jridu nagħtu konsiderazzjoni għal possibilità ta' kanali legali għall immigrazzjoni sabiex nindirizzaw ukoll domandi tas-suq fuq il-livelli kollha tal-ħiliet. M'għandux ikun hemm kriminalizzazzjoni ta' dawn ir-refuġjati, anzi irridu naħdmu biex ikun hemm no, ma jkunx hemm anzi diskriminazzjoni għall immigranti kemm jekk regolari kemm jekk irregolari. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-ħiliet li l-refuġjati jingħataw il-ħiliet u jiġu mħarġa skont il-bżonnijiet tas-suq U fil-Ġermanja naħseb wieħed mill-eżempji tajbin li ħarġu propju minn din il-laqa li kellna f'Novembru kienet il-kooperazzjoni tajba li saret bejn il-Ministeru tal-Intern u l-Ministeri ta' Immigrazzjoni għaliex nafu li dawn huma l-iktar illi jeħdu ħsieb la eh, missjoni tar refugjati kif ukoll l-Aġenzija tal-Impjegi l-Aġenzija Federali tal-Impjegi ebżon bżonn ukoll naħdmu it fit mal-imsieħba soċjali għax dan huwa importantissimu għal risposti politiċi. La l-esta li taħdem flimkien ma dana il-Komitat ta' t-sosten taħħa u koll għaxxol li qiegħed isir hawnhekk fil-Parlament Ewropew fir-rigward tal-integrazzjoni tal-refuġjati fis-suq intern u għajnuna u koll għall-inklużjoni fis-suq tax-xogħol għal pajjiżi ġirien u dawk l-istati membri eh, terzi, l-istati terzi skużawni li l-iktar qegħdin jiffaċċjaw influss ta' refuġjati. Grazzi u ngħaddu issa għal kummenti u mistoqsijiet minn membri. Nibda bis-Sinjura Jutta Steinjuk. Ja, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr wichtigen und beeindruckenden Ausführungen, die Sie alle gemacht haben. Und ich danke Frau Akari glaub, für Ihre Schluss. Grazie ħafna ta' dawk il-prezentazzjonijiet importanti. Aħna mnek għadin nitkellmu dwar eh, valuri Ewropej. Meta nitkellmu dwar Ewropej u nisma dwar id-dinja kollha. Aħna Iva, għadin nħossu li għaw ħafna tensjoni. Għadba għanna ħafna x'nitalmu fir rigward tal-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. Dawn huma affarijiet li jridu naħduhom bis-serjetà. Irridu il-soċjetà tkun f'pożizzjoni, tkun kapaċi li tintegra il daw in-nies tgħinhom jiksbu l-ħiliet li għandhom bżonn. Aħna bħala soċjetà jridu kunu namlu parti minn dan kollu. Għandi xi mistoqsijiet. qed jingħati li l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol għandu jsir permezz ta' sussidji, sussidji għal l-impjiegi u x-xogħol imma mill-banda l-oħra kif ħajreaġixxu n-nies illi ilhom ifittxu xogħol għal ħafna żmien. Daw ħaj jispiċċaw dejjem iktar imwarba. Nasab illi kulħadd li qed ifittex xogħol l ewropa għandu jiġi trattat bl-istess mod, m'għandux jagħmel differenza minn fejn ġejjin jekkux minn pajjiżi oħrajn jew inkella minn pajjiżi Ewropej. Ħaġa oħra. Aħna għandna pożizzjonijiet differenti, minn gvernijiet differenti, għandna eh, reġjuni b'livelli ta' qatt, eh, reġjuni li għandhom bżonn ħaddiema speċjalizzati. Aħna hawnhekk. Aħna l-esperti għamna kanna l-ILO, il-trade unions, smajna u koll dwar esperienzi tajba minn għand kulħadd. Hemm bżonn li jkun hemm skambju ta' laqwa prassi. Smajna eżempju minn Spanja wkoll dwar l-integrazzjoni ta' fis-suq eh, ta' xogħol li studju li semma jidher li tal jallow kien qal illi il refuġjati qed jiġu sfruttati użati jisom skjavi bla ebda drittijiet umani. Jira naf kazijiet individwali, każijiet speċifiċi fil-fatt, imma eh, eh, daw in-nies ukoll għadin jiġu abbużati u sfruttati fl-Ewropa wkoll propju għaliex huma refuġjati. Aċċess hemm bżonn ta' aċċess għal postijiet minn fejn tista' tieħu parir. Dan importanti ħafna. Għandna eżempji tajbin ta' kif nistgħu ngħinu lin-nies għandi xi ħames sitt mistoqsijiet oħrajn imma imbagħad nitkellem mod bilaterali forsi kif ikun hemm ċans anke nitkellem iżjed il-qudiem. Grazzi. U la ma tanċaw koordinaturi għawnek nistanaddi għal eh, li mess sur Dominik Martan. Anzi, il-Sinjura Lambert mill-ħodor, Suzanne. Grazzi. Xtaqt insaqsi xi mistoqsijiet u Najt il-koll li f-sissinilu kellna l-Equal Projects li kellu parti bidlom jiffoka fuq l-azil u dana tana ħafna informazzjoni tajba bħal per eżempju fuq taħriġ vokazzjonali, talim tal-lingwi u ħafna affarijiet oħra, ma xalfej, ma nindix ninsew dan, mbax taqt nsaqsi wkoll fuq il-mod kif tul tal-permess ta' residenza jista' jeffess aċċess għas-suq tax-xogħol għaliex aħna nafu illi eh, direttiva ta' kwalifiki tippermetti li dawk bi protezzjoni sussidjarja u permess ta' residenza addizzjonali ta' sena, bata ta' sentej u insomma tibqa' sejjer u mhux l-aħjar eżempju ta' eh, nuqqas ta' burokrazija, ma' insomma, dana kif jaħdem per eżempju meta xaħat jiġi biex joffri xogħol meta mqabbel ma xaħat li għandu per eżempju permess ta' sena biss. Dan huwa meqjus bħala ostaklu. Imbagħad fuq l-evalwazzjoni tal-ħiliet tan-nies li jkunu ġejjin ħafna nies mhux ħajkollhom id-dokumenti tagħhom ta' kwalifika magħhom. Nafu eh, kien diffiċli ħafna li konna aċċess l-dokumenti mis-Sirja mhux trida din. Kif allura għandu ikonna mod forsi iktar sistematiku kif aħna nevalwaw il-ħiliet ta' dak li jkun e, sabiex nifaċilitaw aċċess tas-suq tax-xogħol. Grazzi. Thank you, Mr. Marta. Sir Marta. Merci, Madame le Président. Grazie, Signora President. Is-suġġett tal-laqa tal-lum inklużjoni saċjoli u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tar-refuġati. Jiena smajt eh, b'attenzjoni li sitt eh, interventi ta' kwalità għolja ħafna imma kollha daqqu l-istess ampina qalu l-istess ħaġa rifuġati l-immigrazzjoni hija opportunità għall-Ewropa u eh, l-Ewropa ma tistax taffordja illi toqgħod eh, li ma tużax u ma tinqedix dak li qed joffru dawn ir-rifuġati. Mela, kollegi, eh, għalfej għedin għawnek, għalfej għed nitkellmu fuq din il-problema, sinjal illi lajja situazzjoni sempliċi u laqqas xaħġa daqsek ċara. Għana naħseb ma minnix distinzjoni fejn ir-refugġati politiċi, jew inkella xinu ma daw rifuġati ekonomiċi jew inkella terroristi li qegħdin jużaw l-iskuża tal-immigrazzjoni biex jidħlu fl-Ewropa. ċerti eh, pajjiżi diġà sfaw vittmi fl-2015. Eh, Signora Kari għalet li rifuġati huma l-ewwel qabel kollox nies illi skużawni għandna problema bil- traduzzjoni bil-Pollak. Tista' tkompli. Sinjura Kari, għalet illi refugġati huma persuni illi inqalaw minn postom huma album sewda l-bot mill-familji tagħhom li jixtiequ imorru lura f'pajjiżhom. Jiena naħseb illi dak illi l-Ewropa għandha tagħmel huwa li tgħinhom biex imorru lura f'pajjiżhom sabiex dawn in-nies jerġgħu. Eh, ikunu jistgħu jitbismu u jgħixu kuntenti ma' nisom. Aħna tkellimna dwar integrazzjoni, ma mħat ma semma l-kelma assimilazzjoni, aħna najdu integrazzjoni u sinjura Kari għalet tkellmet fit-tul bejn il- il-sens ta' appartenenza għal komunità i għalet illi Eh, huwa bidu ġdid u dan il-bidu ġdid mhuwiex l-integrazzjoni imma wkoll illi wieħed eh, jilqaw u jaċċetta il-tradizzjonijiet tal-pajjiż li qed jilqaw bħal pereżempju l-Istati Uniti u l-Awstralja li eh, il-mod kif jaħdmu dawn il-pajjiżi m'għandux jaqsam xejn ma kif taħdem l-Ewropa. U smajt intom għandkom jina rrit, intom għandkom tamlu u għanzi ċittadini Ewropej jiridu jaddattaw u kważi għatma il-ħat minnkom ma smajt jgħajt. Grazzi l-Europa, l-Europa eh, kienet għalba eh, tajba ħafna li laqatna, naħseb illi eh, dawk li jiexu f'Kolon fil-Germania għandhom opinjoni differenti minn din l-akkoljenza u din il-ġenerozità li aħna u rejna u jina smajt il-rappresentant mill-Germania, imma il-Germania hija kas partikolari illi ma tistax tqablu mal-bqija tal-pajjiżi tal-Ewropa, il-Germania għandha bżonn ta' ħaddiema għaliex għandha problema demografika. Eh, Mux il-kas il kas fil l-oħrajn tal-Ewropa bħal Franza fejn fakkarkom il-li 6 miljun persuna qiegħda u li Franza li l minn dawn l-6 miljon persuna edha għanda deġa problema li eh, tal tal fl-bliet fejn dawn n-nis maġewx assimilati. L-Europa għanda 28 pajjiż bi 28 pa, uh, sistema ekonomika differenti għalek soluzzjoni uh, one size fits all Eh, ma nistax nimmaġina illi se naslu biex nsibuwa. Biex nikkonkludi jirrit ngħid anzi intenni li l-immigrazzjoni hija tassew traċedja li l-ewwel vittmi tal-immigrazzjoni huma l-immigranti infushom nies li tilfu ħajjithom, per eżempju dawk tal-Mediterran, il-Mediterran sar ċimiterju u hija l-nuqqas ta' dar deċenti l-huma vittmi tal-traffikanti u eh, inti għattu kol sur u Mauro l-immigrazzjoni hija propju l-jasar ta' żminijietna dak li qed jiġri nies illi qegħdin iva jintlaqgħu imma biex jiġu sfruttati fil-waqt li aħna dak li għandna għalli propju li għom ngħinuhom imorru lura minn fejn ġew, lura f'pajjiżhom biex nikkonkludi inni nismakom s-salsi għaw nofs u intom qegħdin titkellmu bħalli kiku l-Ewropa vojta mawx nies għalfejn intom intomx tqisu il-ħajja tal-ċittadini Ewropej. Għalfejn għandkom l-Europa tit bil fors taqbel ma dak li tiddeċidu intom. Eh, dana, mux ħaġa li intom tistaw t-pretenduwa, għasbu dwar dan ukoll. Thank you, <clears throat> Madam Oran Xaċi. Grazzi, signora Grazzi, President. Il-PPE u koll tkellem fuq dan il-sujġet u eh, jiddispjaċini illi inti ma segwejċ l-ordni tal-gruppi politiċi u li ma tajċ il-mikrofonu il l-PPE f'waqtu. Issa grazzi tal-li organizzajtu dan ismiħ. Iva, aħna smajna lil daw kolla li eh, tkellmu illi l-Europa għada raċ ta' dawl ta' tama għal dawn in-nies u anki mod partikolari minħabba l-valuri illi t-rapprezenta u naħseb illi huwa fuq dawn il-valuri illi għanna nigrafaw magħhom biex niġġieldu kontra il-gżenofobija. illi ta' spess eh, nindunaw bija meta niddiskutu dan il-sujġett, jiena nilqa u naqbel ma dak illi intqal fuq l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet mhux governattivi. Jina naħseb illi l-istati, il-pajjiżi għandhom rwol kbir u importanti x'jaqdu imma l-NGOs jirrappreżentaw il-mobilizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. U għalhekk huwa importanti ħafna illi din il-mobilizzazzjoni propju tibda fost il-poplu li din il-mobilizzazzjoni ma ssirx mobilizzazzjoni imposta imma illi timbet propju minn qalb il-poplu jiena dak illi qed nara fir-realtà iġalni nemmen il-mobilizzazzjoni tal-NGOs hija essenzjali biex il-proċess ta' integrazzjoni jirnexxi u jiena dana nilqaw, aħna mhux se jirnexxinna jekk namlu biss politiki nazzjonali jew Ewropej mingħajr l-involviment ta' soċjetà ċivili. Jiena interessajt ruħi ħafna eh, f'dak il rappreżentant tal-Aġenzija Federali Ġermaniża fuq il-tlet elementi illi ridu jimxu fit fit it-tallim tal-lingwa, il-taħriċ u preparazzjoni għall l-impiegi u tħarriċ il-professjonali. Daw l-affarijiet iridu jimxu fl-imkien waħda wara l-oħra. Imma hemm bżonn ukoll illi dawn it-tlet elementi jimxu xorta fl-imkien bħala grupp. U sabiex aħna nkunu nistgħu kemm jista' jkun innaqsu il-perjodu ta' żmien meħtieġ biex in-nies jiġu integrati fil-suq eh, tax xogħol. Għalhekk Jiena għandi mistoqsija għal din l-Aġenzija dwar il-taħriġ speċifiku li qed jingħata lil kollaboraturi biex iħejju n-nies għal dan biex jakkolju jilqgħu dawn in-nies f'ambjent multikulturali. Aħna għandna servizzi ta' akkoljenza għal dan l-impjegi. Imma dan dejjem eh, kienu eh, imħarġa u preparati biex jaħdmu fil-lokal, fil-kultura li huma li jafu u jifmu l-aħjar u mhux f'għall-ambjent multikulturali. Ija jina apprezzajtu kol li inti għattinna li għedin toffru informazzjoni bħafna lingwi differenti, ma nishtiq nifem iktar aħjar eżattament xtib ta' taħriġ għedin tatu lil dawn in-nies. Umbat fuq il-mobilizzazzjoni tal- tal-networks. U l-ewel mobilizzazzjoni li qed nara hija li meta it-tfal tal-immigranti jiġu integrati fl-iskola u naraw networks illi qed jinħolqu madwar l-immigranti propju mill-iskejjel. Imma hemm problema illi jiena nara ta' spiss fir-realtà u nixtieq inkun naf eżattament kif il-mistidna tana e, jiexuwa din il-problema il-ċentri ta' kolienza li jimmobilizzaw l-NGOs, li jimmobilizzaw l-iskejjel u il-networks kolla, irridu umbat e, jamlu l-integrazzjoni professjonali imma din l-integrazzjoni professjonali ma ssirx bil-fors emmek fejn hemm iċ-ċentri tal-akkoljenza lek wara dan l-isforzi kollha hemm bżonn ta' migrazzjoni oħra jew dawn li iridu jerġgħu jiċċaqalqu fit-territorju u għal darboħra iridu jerġaw joħolqu networks, għal darboħra iridu jerġaw joħolqu l-ambjent tagħhom għat-tfal u anki għal ġenituri. Propju biex isibu x-xogħol u biex imorru qrib il-post fejn jinsab ix-xogħol. Jiena ma nafx qed jiġri fil-pajjiżi l-oħrajn imma f'pajjiżi Eh, pajizi mux preparat għalek eh, bżonn illi nirriflettu fuq daw l-affarijiet fuq livell politiku u biex nikkonkludi hemm bżonn ukoll illi aħna flimkien eh, nikkomunikaw aħjar mal-medja li dak li nara u nisma mill-medja mhux eżattament dak li nasmaj smajt hawnhekk dal-għodu u dak li jgħidu u jikbu fil-medja huwa għapropju eh, il- ikomplu irrewħu biex ikun hemm iktar xenofobija u dan imur kontra l-valuri Ewropej u naħseb illi huwa wkoll ir-rwol tal-Ewropa biex tagħti stampa differenti tal-akkoljenza tal-immigranti. Uh, thank you, uh, Madam. Mal Grazzi, signor Xatier. Aħna, kif tafu, fil-lista tal-kellima morru għal-koordinaturi l-ewwel, jekk il-koordinatur ma jkunx hawnhekk aħna jrid ikollna l-informazzjoni dwar min ħajkun qiegħed jitkellem għalih. Hekk nagħmlu is-soltu. Imma ovvjament xi eċċezzjoni nistgħu nagħmluha wkoll jekk ikun hemm bżonn. Nadir kelma issa Assur Mann, illi huwa il-Shadow Rapporteur. Grazzi ħafna. Iva, fil-fat jiena kontent ħafna illi qed ikollna din id-diskussjoni. Is-sitt esperti għamlu ħaġa waħda ċara kristall. Ma qalulniex biss ċanna nagħmlu imma qalulna wkoll xiġri fl-istati membri fuq livelli differenti. U qed jagħmlu l-aġenziji wkoll. Hemm min jgħid li jridu naħdu blat aktar maġla għandna bżonn iktar nies, imma hemm bżonn ta' żmien irridu l-ħin għandna bżonn ta' zjat nies. Hemm ħafna affarijiet għaddejjin anke fuq bażi volontarja mingħajrhom ma jsir xejn. Sir kjerjem li mistoqsija lik. Jena kont zort ħafna djar għal refugjati mhux akkompanjati u tkellimt ma' Sirjani u meta tkellimhom u per pereżempju dwar it-talim tal-lingwa. Jiena li nixtieq ngħidu illi daw l-estremisti nistgħu ikunu hemmhekk imqara sija biex jaraw minn xi dan nies, daw l-attakki disgustanti rridu iwafquhom. Dawn rridu jaraw bejnejhom x'qed jiġri dawn mhumiex affarijiet dawn huma nies u tassew grat għal kull min qiegħed jagħmel il lajnu qed jgħin biex nibdlu l-affarijiet. Issa, il-koqsijiet tal-lingwi, hemm xi pajjiżi li qegħdin jgħidu illi dawk illi jibbenefikaw minn dan għandhom jipparteċipaw ukoll koll Eh, fl-ispejjeż jagħtu iħadsu semhom. Issa, fit-talin tal-lingwi, inti tifhem biex titgħallem lingwa il-valuri tas-soċjetà, il-valuri tat-tolleranza pereżempju, demokrazija. Hemm min mhux ħajfhem għad ħaġa ma l valuri li jridu niżguraw aħna biex il-minoranzi ikunu mil qwa U r-wol tan-nisa nafu kemm huwa importanti dan għall-Ewropa, aħna rridu niżguraw li n-nies ikunu jistgħu mhux biss jitkellmu l-lingwa biex jaħdmu, imma li jkunu wkoll f'pożizzjoni li jifmu li aħna rridu navvitaw li jkun hemm soċjetajiet paralleli, ma jistax ikun hemm esklużjoni, ma jistax ikun hemm dawn il-kampi separati, kampijiet separati. Ħaġa oħra, inna niddiskutu għadin u tkellimna dwar il-kwistjoni ta' salarju minimu li ma jeżistix refugjati. Mela, aħna bażikament qegħdin namlu n-nies konta xulxin minn band għandek ir-refuġjat mbagħad mill-aħħar għandek l-impjegati u minn ħaddem. Mhux sewdan, mux mhux hekk għandna nagħmlu. Aħna jdu naċċertaw li kulħadd jingħata paga diċenti. Din hija ħaġa importanti. L-aħħar ħaġa, Is-Sur Muller semmi fatt semmija dil-ħagġa ċertu stati membri li qegħdin jaraw xinu marħilit ħiliet li qegħdin iġibu magħhom issa intom Għandekom raġun, hemm ħafna nies li għandhom għarfien, ħilejet ħafna esperjenza, imma f'ħafna ma dan mhuwiex biżejjed huwa minnu li aħna nistgħu nħarġuha minn dan in-nies. Jiena smajt ħafna żgħażagħ illi qalulna li rridu xogħol mill-aktar fisu Nifhem, nifhem xiridu jgħidu, xiridu u ma jridu illi jkunu jistgħu iħallsu lil dawk in-nies illi wasluhom fl-Ewropa, fil-Ġermanja. Imma mingħajr it-taħriġ, mingħajr ma jieħdu korsijiet li kuna bżon jieħdu diffiċli ħafna li tibu dan ix-xogħol, ma nafx hekk huwiex possibbli allura li jgħidulhom lin-nies illi dan fl-aħħar mill-aħħar huwa għal ġid tagħhom jekk iridu illi jkunu parti mis-suq tax-xogħol. Dan importanti x'nistgħu nagħmlu allura biex iwaslulhom dan il-messaġġ. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Mann. Grazzi, Sur Mann, Sur Baras, Kirchbach. Grazzi, Signora President, rawenet nishtiq nwieġab eh, għal kollega tiegħi eh, tal-INF, Sur Martan, li xqal per eżempju eh, li rafuġġjat l-lum il-ġurnata hemm riskju li jinfiltraw ruħan fostom terroristi. Iva, naħseb dan kien il-każ per eżempju ta' terrorist fl-2015 li Il-li daħal u għam referenza għal dak li ġara f'pajjiżna, ma dak li ġara fl-2015 fi Franza u eh, dawk eh, li jikkommentaw ir-reati korroħ ma kienux refuġjati, eh, le, ma kienu nies li kibru fi Franza jew kella f'pajjiżi oħra Ewropej, u naħseb ma rridux inħaltu l-affarijiet jekk inti tixtieq tkun pedagoga mal-maċetadini tagħna importanti li tagħmel eh, xogħlok tajjeb. Inti għatena li rridu eh, nisimgħu jekk wieħed iħares lejn li istħarriġ ċellum il-ġurnata interessanti li naraw kemm eh, il-popli tagħna u ħafna iktar marfa u ma ħafna iktar maturi u lesti għal sforzi meta ħabtu jwiċċhom maċertu ċertu partiti politiċi li jistaw il-konvenċu għom fuq id-dirat il mumiex sostenibili u mumiex fundati. Naħseb li fi situazzjoni ġeopolitika li nsabu ma nistawx nejdu lil eh, dawn in-nies iva, ma tkomx problemi qas fl-Afrika subsaharjana, tistgħu sempliċement taqdu l-bugalju tmorru lura f'pajjiżkom. Naħseb li dawn kollha huma kliem. Għanna problema bl-interpretazzjoni, qed eh, tgħid il-President. F'kull lingwa. Issa tajja pues Grazie se stat tkompli. Naħseb eh, li veru ma klim, ma klim perikolużi, rridu noqdu attenti għal li għax eh, realta vera, sur martajja, eh, li jinti għet lebda tweġiba, lebda soluzzjoni, kritika fuq l-oħra, u xikultant qasbis tejdu l-fatti kif huma. U għalek dan id debattitu importanti, ġifieri l-integrazzjoni soċjali ta' refuġjati kelma assolutament eh, meħtieġa. Jekk l-Ewropej għandhom dan eh, is-sentiment illi eh, l-integrazzjoni ta' dawn ir-refuġjati hija xi ħaġa żleali li hom illi pereżempju fejna fejna il-fatt li dawn ir-refuġjati jitħallsu biċċiċi u allura hum miktar possibli u iktar probabli illi ħaj xogħol irridu noqogħdu irridu attenti, irridu noqogħdu attenti. Dwar xiex, dwar n-daqs, indaqs posta xogħol irridu naraw li wkoll ikun hemm konverġenza bejn li sati membri biex naraw ukoll li kulħadd ikun jista' għab moddin din jitusel dawn refuġjati, imma sta refuġjati u sta u wkoll li nagħmlu l-isforzi kollha meħtieġa, imma le li għal ehm, xaħġa li teddet il-bilanċ ta' soċjetà tagħna. Grazzi. Thank you, I give grazzi u l-kelma issa lil Helga Stevens. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jina nishtiq l għonet nirringazza l-esperti kolla għal-prezentazzjoni tant interessanti tagħhom tawna ħafna fuq ix naħdbu, smajna ħafna idejat u kif nistgħu wkoll naħdmu għal iktar integrazzjoni effettiva. Jina b'mod partikolari wkoll kontenta dwar dak il-smajt il-li dinja kwistjoni orizzontali. Fil-fatt li dunas iżjed dwar din fl-Unjoni Ewropea u dana jista' jkun pasta jep il-qoddim smajt ukoll illi jridu nitkellmu dwar drittijiet u obbligi. Ħaġa li laqset nidin ukoll għaliex il-gvernijiet li jinvestu fl-integrazzjoni tar-refuġjati u jrid ikun hemm ukoll impenn min-naħa tagħhom. Allura l-ewwel mistoqsija esperti, kif taħsbu illi dawn l obligi għandhom jiġu garantiti? it U dan għajħassibni li b'mod partikolari. Refuġjat huwa individwu u għandu jiġi meqjus bħala tali. Per eżempju, importanti ħafna illi skont il-ħiliet individwali dik il-persuna tkun tista' ssib xogħol anki eh, skont il-ħiliet li kollu u jintegreruħu fis-suq uniku. Imma Irridu naraw kif nistgħu nagħtu attenzjoni partikolari wkoll lin-nies b'disabilitajiet u ħaġa oħra kif nistgħu aħna nagħmlu progress hawnhekk. Mod partikolari qed nitkellem dwar is-sitwazzjoni ta' refuġjati torox. Peress li huma torox diffiċli ħafna illi jsibu xogħol daw. Dawn in-nies nies b'diżabilità minn pajizi tal-Vant Nofsani u l-Afrika mux tal-li kollom edukazzjoni bazika biss imma u koll li il komunikazzjoni magħhom huwa diffiċli ħafna għalhekk għar-refuġjati torox importanti ħafna li jingħataw mill-ewwel immedjatament edukazzjoni propja apposta għalihom. Naf li dan huwa l-każ f'ċertu pajjiżi f'pajjiżi belġju wkoll ir refugjati għalek torox iridu jkunu mill-ewwel f'kuntatt ma' persuni tal-lokal li wkoll ikunu torox sabiex jitalmu il-lingwa lokali anke il-lingwa tas-sinjali tal-post bl-istess mod kif in-nies li jisimgħu jkunu jistgħu jagħmlu l-istess ħaġa biex jitalmu l-lingwa mitkellma. Hemm bżonn ukoll li jsiru Eh, sforzi sabiex nis b'dizabilità jiġu integrati fis-soċjetà organizzazzjonijiet b'dizabilità, per eżempju, kif tistgħu tinvolvuhom għandkom esperjenzi laqwa prassi li tistaw taqsmu maħna x'nistgħu nagħmlu aħna fl-Ewropa sabiex inħeġġu dan kollu. U fl-aħħar jiena inħoss li għanna naħdmu iżjed sabiex ninsegraw lil kulħadd maħniex qegħdin nagħmlu biżejjed fl-Ewropa għalissa. Għanna bżonn naċċertaw li dan il-grupp partikolari speċjalment jiġi integrat mill-aktar fis, mill-ewwel. Grazzi, Signora Stevens, Sven Schulz, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi wkoll lill-esperti dalla kien tassew smiħ interessantissimu. Għabel ma saqsi l-mistoqsija naħseb illi l-ewwel ħadu li għandna namlu għal niġġieldu ehm, l ideja żbaljati Aħna fil-Ġermanja konna għadin nilqaw ir refugġati mhux għax għandna problema demografika ħafna snin ilu l-Ġermanja bdiet iddaħħal riformi strutturali. Xradur dak iż-żmien. Forsi għaf f'moħħna din. Għandi żewġ mistoqsijiet allura l-ewwel net il-kwistjoni tal-suq ta' salarju minimum u għadni nirrefer bost partikolari għal dak il għal kollega mill-Ġermanja. Jiena personalment minix favur li kunem zeda fissa għal kulħadd bl-istess mod ta' salarju minimu għal ħaddima immigranti. Jiena fil-reġun tiegħi għandna ħafna nis qiegħda il-medja ta' 10% u ħafna kumpaniji li jena tkellimt magħhom ukoll jixtiequ jkunu attivi u jixtiequ jimpjegaw ir-refuġjati imma mhux dejjem possibbli li inti itħallasom mill-ewwel il-salarju minimu għaliex mhux dejjem ikollhom il-kwalifiki li hemm bżonn. U hemm biżgħat ukoll din hija ħaġa li hemm bżonn indirizzawha. Li kwestjoni ta' salarju minimu jista' jwassal ukoll għal zida ta' xogħol mhux dikjarat. Nies illi għandhom ftit kwalifiki u minħabba s-salarju u minħabba da salarju minimu, għallura jtibba diffiċli ħafna li jintegraw ruħom. Ġifiri da naħsbu għasew din il-kwistjoni illi nissospendu il-salarju minimu. Dan huwa possibbli fil-Ġermanja dawk li jkunu ilhom qiegħda ħafna żmien u hemm ħafna ovvjament burokrazija involuta hawnhekk u għalhekk nikkritikaw is-sistema. Ħaġoħra mistoqsija għal kollega wkoll mill-Ġermanja. Dil kwistjoni illi qabel nimpiegaw refugjati dux naraw jekk fil-fatt ikun xem nis qiegħda Ġermaniżi l-ewwel li jistgħu jitħadmu. Nasab din miex kwistjoni hawnhekk. Eh, illi kull darba jridu noqogħdu naraw jekk ikun xem xi Ġermaniżi li għandu jagħmel ix-xogħol. Nixtieq eh, daqxie informazzjoni dwar dan. Ħaġa Għanna ħafna fondi fl-Ewropa, għanna li jessef, nejdu aħna, u xiexuri li jina kont fi smiħ U eh, kont taqsejt l-Kommissarju Tyson x'taħsepi dwar dawn il-fondi Ewropej li jintużaw biex nintegraw l-immigranti fis-suq tax-xogħol u qalet illi kwalunkwe font illi huwa disponibbli jista' jintuża. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi dawn il-fondi qegħdin jintużaw u xemm iżjed li tista' tagħmel Brussel biex itteb is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna il-kelima li mess. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. <clears throat> ja przede wszystkim... Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett jiena nixtieq niskuża ruħi mal-mistiedna għaliex wasal tard imma konna qegħdin nivotaw f'kumitat ieħor. U kelli nibqem. Niskuża ruħi għaliex eh, naf li dan is-suġġett tar-refuġati huwa suġġett importanti kemm għas-soċjetajiet Ewropej u anki għar-refuġati infushom u naħseb illi lebda naħa ma u lest li jara x'inhu għaddej fil-kontinent tagħna kien imistaqsa dawn in-nies illi iħarġu u jinformaw ir-refuġati kif qed jitħarġu huma. Jina skantajt meta rajt li fis-sajf ir-refuġati li kienu qegħdin jaslu l-Ungerija u kienu qed jitpoġġew x'imkien kien kienu hemmhekk kontra qalbhom ħafna għaliex għarriċ ta' u illi jitxaqal u madwar l-Europa u jmorru fil-pajis li jridu għalix kienu fl-Europa u xtaqu li kun jistaw morru fejn jridu. U hija ħasra illi servizzi li kienu għadin jaħdmu ma' refoġati f'dak il-moment, ħadd minnhom ma spjegalhom illi refoġati kienu issa se japplukaw għall-istatus ta' refoġati u li f'dak il-moment kienu qegħdin fit-territorju Ewropew b'mod illegali. Jina nishtiq nistaqsikom jekk intom xtamlu xi ħaġa biex tinformaw li refoġati hekk kif jirfsu l-art eh, Ewropea jew band oħra jgħidulhom x'inhuma id-dritti tagħhom id-drittijiet tagħhom x'inhuma l-obbligi tagħhom u kif jistgħu jippreparaw ruhom għax din in-nuqqas ta' informazzjoni tamela diffiċli għalihom biex jifmu s-sitwazzjoni li kunu qegħdin fiha u jitolbu affarijiet mbagħad bħala konsegwenza li m'għandhom ebda dritt għalihom. u Mbagħad iż-żewġ naħat ikunu diżappuntati u jirrabjaw U għalhekk l-ewwel qabel kollox għandna nippruvaw nifmu lil xulxin. U għoddin il-mistoqsija li għandi u kol kif qed inħejju s-soċjetà Ewropea biex tifhem din is-sitwazzjoni u taċċetta is-sitwazzjoni jiena Pollakka niġi minn pajjiż li mandux esperienza f'dawn is-sitwazzjonijiet kif għandha Franza u l-Italja bil refugġati bil mod partikolar refugġati Afrikani u s-sitwazzjonijiet li rajna uh, f'Pariġi u f'Kolon. Iwerru edin is-soċjetà Pollakka. U aħna għanna il refugġati issa u qed naraw li l-gvernijiet lokali u l-iskejjel mhumiex ippreparati aħna qegħdin għandna nitkellmu mal-abitanti man-nies lokali nispjegawlhom biex nippruvaw għom jifmu li mhix ħaġa daqshekk kera li wieħed jipprova jgħix mal-proxmu tiegħu għanna natu attenzjoni għal daw l-affarijiet, għax partikolari f'pajjiżi bħal tiegħi, il-Polonja, fejn m'għandniex esperjenza bl-integrazzjoni. Eh, għanna bżon lajnuna, l-integrazzjoni hija xi ħaġa li eh, rridu nħarġu n-nies għalija, iż-żewġ naħat rridu jkunu jafu x'għandhom jipretendu minna il-konċett tal-integrazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena u koll Pollak imma l-opinjonijiet tiegħi huma xi ftit differenti. Jew forsi dik l-impressjoni li għandi. Iva, diskussjoni hija diskussjoni interessanti u meħtieġa, imma dan is-smieħ ma serraħlix moħħi, anzi, kulħadd jgħid dak li jixtieq. Aħna qed nitkellmu dwar integrazzjoni, gwaljanza, non-diskriminazzjoni, klim sabiħ kieku, idejat nobli ħafna imma realtà hija differenti ħafna hija realtà krudili, ħarxa u drammatika kemm ma' refuġati kif ukoll għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kull pajjiż għandu tradizzjonijiet tiegħu, l-istorja tiegħu u l-identità nazzjonali. U għalhekk integrazzjoni mingħajr assimilazzjoni hija ħolma, ħolma, utopija u jiena nixtieq il- nifakkarkom il-karità il fej tibda l-ewwel net l-imħabba lejn il-familja tiegħek Umbat l-imħabba u s-sigurta lejn il-patria, umbat lejn komunitajiet oħrajn. Issa ftit mistoqsijiet kif nistaw namlu distinzjoni bejn l-status ta' um, refugġat, immigrant jew eh, applikant tal-azil. X'inhu mal l-kriterji li qed jiġu applikati biex nagħmlu din id-differenza? Aħna x'namlu? Inħarsu lejn ir-raġuni għalfejn dawn in minn pajjiżhom? Imbagħad aħna nistgħu nimmaġinaw kemm il-miljun refugġat iridu jaslu biex inwaqfu dan il-fenomenu, I mean, l-immigrazzjoni dejjem se tibqa' magħna, imma immigrazzjoni f'dawn id-dimensjonijiet, din l-iskala. Umbat, kif nistgħu nimmaġinaw l-integrazzjoni ta' dan nies fis-suq tax-xogħol tagħna jekk laqqas l-integrazzjoni f'pajjiżna mhux qed jirnexxinna nagħmlu. U biex nikkonkludi, iva, id-diskussjoni fuq dan is-suġġett hija diskussjoni meħtieġa imma hemm bżonn iktar illi nieħdu azzjoni konkreta. Aħna rridu nejnu lil dawn in-nies f'pajjiżhom, rridu naħsbu dwar kif se nindirizzaw il-kawżi u mhux l-effetti. Is-sitwazzjoni hija diffiċli ħafna għalina għaliex l-assimilazzjoni sħiħa qatt ma tfessir realtà qatt mu se jkun hemm integrazzjoni ġenwina qabel ma nifmu eżattament x'inhu qed iwassal għal dawn il-flussi migratorji. Jiena sinċerament eh, ma nafx naqbad ngħid wara dak li smajt għaliex eh, jiena rrid nistaqsi verament uh, sens għandu li aħna nkunu membri ta' parlament f'pajjiż f'post fejn eh, hemm miġburin 28 eh, eh, pajjiż ta' 28 rappreżentant ta' 28 pajjiż differenti li jekk imbagħad aħna rridu forsi noħorġu naqra nixilfu kemm kemm mid-dinja tagħna u mill-ewwel it-tina ġen u nibdew nitkellmu dwar Eh, il-livelli ta' l-imħabba, l-imħabba jew imħabba jew miex imħabba, raqodu nħobbu l-ewwel il-familja, mbagħad il-komunità tagħna u l-pajjiż tagħna u mbagħad il-komunitajiet l-oħrajn. Le, l-imħabba hija mħabba lejn kulħadd għaliex jekk aħna laqqas nistgħu naqblu fuq dan x'qegħdin nagħmlu hawn naħlu l-ħin saħdu s-siġġu. Aħna maluqin rasna ibsa u maħniex kapaċi naraw laqas tal-ponta tam neħerna. Aħna 28 pajjiż għaliex meta fil-belt valletta fil-summit kienem ġi propost approċċolistiku għall-immigrazzjoni, kullħat kien hemmhekk jgħid iva, iva konna l-integrazzjoni, iva naqsmu iva, ejjew nappoġġaw il-xurxin f'Ewropa ma' uda, ma' mbagħad laqqas qed għaddi ġimgħa, kulħadd beda jtella l-ħitan sabiex dan il-prinċipju ta' sejm ta' solidarjetà ma jkunx jista' jiġi applikat. Jiġifieri bil-kliem bil-klim nistaw najdu ħafna affarijiet zbieħ imma bil-fatti u fil-realtà qegħdin nuru eżattament il-wiċċ ikraħ tal-Ewropa għaliex dak il-pis ta' problema li wara kollox mhix problema għaliex 60 eh, miljon ruħ eh, f'dinja ta' 7 biljon ruħ, mux problema, hemm nuqqas tarida illi aħna niffaċċaw din is-sitwazzjoni. mbagħad jekk aħna rridu nħallu dawn il-pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni kera u diffiċli tant, kulħadd jażaq waħdu, mela allura x'qed nagħmlu għaw? Aħna qed inħallu eh, nies batu u tawara kollox huma nies kif aħna aħna Jiena irrid nkunna kif inni situazzjoni fiċ-ċentri tal-ewwel akkoljenza kif qegħdin jgħixu daw in-nies aħna ngħixu komdi, imma ejjew nimmaġinaw dawn l-immigranti minn fejn qed jitilqu U għajjem namlu differenza bejn il-persuni li għedin jaharbu mill-gwerra u nifirdu għom mit-terroristi għalix dak ikun l-ikbar zbal li aħna nistaw għat namlu għalix dawnu ma zewċ affarijiet kompletament differenti u b'mod partikolari jekk aħna ma nitalmux illi noħorġu imniħerna naqra mill-frix tagħna, mis-sigurtajiet tagħna. Jina niġi minn pajjiż l-Italja li eċed din il-problema bil-maqlub. Għawnek fil-Belġu għaw popolazzjoni illi e, e, fija taljani integrati wara snin u ma jidirlix illi kienem dan il-taħwit kollu. Aħna fil-Belġu e, meta ġejna naħdmu għawnek fil minjiri ġibna valur mizjut anki ħallasna prezz għares ma rridx noqot namel nati eżempji limitativi wis imma l-popolazzjoni tal-Polonja integrat ruħa faċilment u mod tajjeb ħafna fl-Istati Uniti naħseb se tiġħduh dan u ma, ma, ma, ma tiġux tajdu li jissa li intom ma tafux fi sell l-integrazzjoni jew l-immigrazzjoni, għalix intom di esperienzajtuwa kif xuwa innan innan innan Aħna innan dejjem trattawna sew meta tlaqna minn pajjiżna lix ma kienx hemm opportunitajiet hemmhekk imma fl-aħħar sarrafna f'riżorsa ġejna integrati fejn iktar fejn inqas u dak li aħna eċna aħna għandu jservi ta' kejla lina dwar kif aħna għanna nifacċaw din il-problema imma jek noqodu ninalqu fin nfusna xnajdu li nibza minn dak li jista' jiġri inut li għedin hawnhekk impaċċu ma jagħmel ebda sens. Thank you. I'll give the floor to Madam Kienge. Grazie, signora Kienge. Eh, grazie, eh, grazie veramente. Grazzi ħafna għal eh, din l-opportunità importanti illi eh, qed eh, nisimaw lil xurxin u naraw kif nistaw naġixxu fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni u l-integrazzjoni jiena wkoll niskuża ruħi tal-li wasal tard imma kelli impenji oħrajn fil-kumitat imma xorta se nisma issa il-recording ta' dan is għalix għaliex naħseb illi eh, kienem kontributi importanti ħafna jiena eh, relatur ta' rapport ta' inizjattiva fuq il-Mediterran fuq approċ olistiku, approċ globali fuq il-fenomenu tal-immigrazzjoni. U jiena nixtieq nagħti l-kontribut tiegħi fuq dan is-suġġett anki għaliex is-suġġett tal-integrazzjoni eh, ġi indirizzat ukoll fir-rapport tal-inizjattiva tagħna il-ġestjoni tal-immigrazzjoni fis-sett l-ewwel qabel kollox illi niftħu kanali legali u regolari tal-immigrazzjoni l-Ewropa għandha tama biss jekk taġevola l-mobilità tal-arfin, tal-prodotti u tal-persuni, l-sfidi demografiċi u l-ħafna nuqqas ta' ħaddiema illi għandna ħaddiema li mhux speċjalizzati ħafna tejn l-Ewropa biex tara politiki nazzjonali frammentati fuq l-immigrazzjoni ekonomika u tikkonċentra fuq regoli ġenerali għal dak li għandu x'jaqsam it-tħul u residenza tal-ħaddiema illi jiġu minn pajjiżi terzi. Dejjem fuq l-immigrazzjoni ekonomika u aħna kondannajna minn artlaq li kull sfruttament fil-qasam tax-xogħol tal-ħaddiema u l fat li ħafna stati eh, għedin jindirizzabu l-problema biss jekk jisir f'mod ta' traffikari direttiva tal-2009 52 fuq is-sanzjonijiet u miżuri kontra dawk illi iħadmu u jitolbu protezzjoni addizzjonali għal vittmi ta' traffiku Aħna qed nistennew li l-Kummissjoni tippreżenta proposta l dak li għandi xaqsamman il-Kumitat li Kumitat Libel li nagħmel parti minnu jiena biex tressa modifika li qed naħdmu fuqha tal-sistema tal-Blue Code li jiena personalment nittama tkun proposta ambizzjużi u li twieġeb għal bżonnijiet identifikajna eh, fis-suq tax-xogħol għallek fuq livell tal-istati membri differenti il-ftuħ ta' kanali għadħul legali fil- territorju Ewropew jitlob għal miżuri ambizjużi għall integrazzjoni tal-immigranti u mbagħad iċ-ċirkolazzjoni ħilsa tar rifugġati Jiena naħseb li l-integrazzjoni tirrappreżenta iċ-ċavetta għal suċċess ta' futu politika futura għall immigrazzjoni li tkun waħda komuni. L-sfida li għanna u hija jgħalli żviluppaw approċċ li kollu lan ewlieni li jintegra l-flussi eh, migratorji fil-tessut soċjali, ekonomiku, politiku tal-pajjiżi li jilqal dawn in-nies jagħti drittijiet u jimponi obbligi wkoll bħal dawk li għandhom iċ-ċittadini Ewropej nfakkarkom illi l-istrument ewlieni tal-integrazzjoni huwa propju ix-xogħol u għalhekk aħna nistiednu lill-istati membri biex japplikaw kif imiss l-artiklu 15 tad-direttiva tal-akkoljenza u nigarantixxu aċċess għas-suq tax-xogħol benefiċ għal dawk li gawdu minn protezzjoni internazzjonali u għanek qed nitkellem dwar aċċess minn disa xhur wara illi sir it-talba. Analizzajna s sistema Ewropea għall-azin analizzajnija u għanna għamilna valutazzjoni kritika ta' situazzjoni kifini u per eżempju li wieħed joħloq ġerarkija fl-istat membru kompetenti illi l-ewel qabel kollox tara illi irrid ikun hemm l-ewel rabtiet familjari ġifieri persuni oħra mill-familja illi jgħixu fil-pajjiż. Imma dana huwa rilevanti għaliex dan eh, aħna sidinna l-istati membri u kol biex jizom il-familji ma' u din u biex jużaw aħjar il-klawzola tal-diskrezzjonalità. Jena naħseb illi dawn is-suġġetti jridu jkunu fil-qalba tal-diskussjoni ta tagħna jena taw ħafna attenzjoni u wkoll rridu naħsbu dwar il pozizjoni tal- eh, ta' dawn il-pajjiżi illi qegħdin propju fuq il-frontieri. Il il għaliex issa il-Schengen eh, mhux qed jaħdem kif suppost dan għandu effett mhux biss fuq l-immigranti imma se jkollu effetti żgur mhux forsi fuq il ċittadini tagħna, fuq il-ħaddiema tagħna, fuq dak li għandu x'jaqsam il-ċirkolazzjoni il ħilsa tal-prodotti, tal-merkanzija tan-nies, tal-riżorsi. U naħseb illi rridu nirriflettu ħafna fuq dan u nikkomunikaw tajjeb biex ninformaw l-istituzzjonijiet u anki ċittadini. Thank you uh, and thank you all for your Grazzi ħafna għal mistoqsijiet u l-interventi issa nerġa' nati il-mikrofonu lil mistiedna tagħna. Jekk joġobkom tkellmu fil-qosor, jekk hemm eh, xi ħaġa illi tixtiequ eh, twiġbu għalija jew xi kummenti li tixtiequ tagħmlu. Tlet minuti kull wieħed l-ewwel is-Sinjura Akari. And Maria Stad's People's Initiative Sweden, please, the floor is yours. Thank you very much. Well, see. Mistoqsijiet u tweġibiet ekkat jena fil-bidu. Il-mistoqsijiet rridu jisiru biex eh, niftemu dwar il-mistoqsija li il-punt li t'għajja fuq l-Ewropej li huma qiegħda u aħna qed nitkellmu dwar integrazzjoni fis-suq tax-xogħol għar-refuġati. U forsi eh, issa qegħdin irridu nagħtu l-priorità lir-refuġati. Inti aħna li rridu nagħmlu għalli nagħtu lill-immigranti jew ir refugġati lodda biex ikun jiflaħ jikkompeti ma' oħrajn fis-suq tax-xogħol. Umbagħad nindirizzaw il-problema tal-qatt bħala problema waħda. Huwa importanti li dawn in-nies ikollhom il-possibilità illi jippenetraw fis-suq tax-xogħol għaliex huma jridu jaqalaw il-flus mhux biss biex Eh, iħalsu lil dawk li wasluhom fl-Ewropa, imma anki biex ikunu jikkontribwixxu għal eh, fit-taxxa biex ikollhom status soċjali tali li jkunu jistgħu jagħtu xi ħaġa lura mhux biss jirċievu servizzi u flus. Jekk inti tistaqsi lil xi ħadd li qed jitlob l li kun qed jgħixu kamp ta' koljenza, u tajt li xandek bżon issa, jgħidlek tlet affarijiet, għandi bżon nitallem il-lingwa, għandi bżon informazzjoni dwar il-pajis li ninsab fih, u irrit nkun naf se jsir minni fil-futur, u tumni għacċe sas-suq tax-xogħol anke biex naħdem bħala persuna li taħdem b'mod volontarju. Għal dawn in-nies huwa importanti li kun jafu iva li huwa possibbli għalihom milli jaħdmu imma min ħaddem mhux meqjus bħala l-għadu ta' dawk li qed ifittxu xogħol. Imma kultant is-sistema tagħmilha diffiċli għal min irid taħaddem biex iħaddimhom lil dawn in-nies. Miflok l-istess sistema li tapplika fl-iskejjel qed narawha fil-post tax-xogħol. Practically one thing that uh, when we said that these people should għadna illi dawn in-nies għandhom imorru lura f'pajjiżhom biex ikunu għal album hemm uh, żewġ tweġibiet għal dak il-komment. Aħna nixtiequ li uh, tinsab soluzzjoni għal din il-kriżi li hemm fis-Sirja u eh, serħu moħkom illi jekk kif ikun hemm soluzzjoni eh, dawn in-nies mhux se jibqgħu jiġu fl-Ewropa. Mbagħad dwar dawn in-nies li tridu tibatuhom lura, eh, Irrid ngħidilkom tidu tiddeċiedu intom xi tridu tagħmlu tinkluduhom il dawn in-nies jew tibatuhom lura u għajdulhom dak li tridu tagħmlu bihom. Għandna bżonn ta' rida politika biex l-affarijiet ikunu ċari. Iva, ħafna nies imorru lura forsi, imma l ħat ma tistaw tobligaw illi jibqa' imorru lura, jekk huma jridu jibqawaw, ħalluhom jibqawaw, imma dawk illi ma jixtiequx jew ma jistgħux ikunu parti mill-ħajja fl-Ewropa, ħalluhom imorru lura, soċjetà ċivili tagħmel ħafna, tagħti l-appoġġ. U eh, din ir-reazzjoni tal- persuni lokali meta jilqawna u jenuna. Għanna, per eżempju, għal korsijiet tal-lingwa jina qed eh, immexxi proġett hawnhekk erba lima illi huma professjonisti u huma qegħdin jgħalmu tmien sigħat fil-ġimgħa għanna mit student f'dawn il-korsijiet li qed jattendu u eh, ferba xhur dawn in-nies jitalmu jesprimu ruhom u eh, ma jdumux ma jgħaddu eh, l-eżamijiet tal-lingwa u mbagħad ikollhom aċċess iktar faċli għas-suq tax-xogħol wara li nataw l-azil, jiġifieri in-nies qegħdin jipprovaw minn kollox għandhom bżonn aktar appoġġ u għajnuna jekk il-gvernijiet jaddottaw dan it-tip ta' metodu se jirnexinna niksbu riżultati tajbin. You uh, and now uh, Mr. Miller. Uh, Grazie uh... Sir Miller uh, mill-Uffiċċju ta' Koordinazzjoni uh, Task Force um, fil-Ġermanja. Grazzi, grazzi ta' sew. Eva, għandi ftit mistoqsijiet mhux ħażin. Ħana prova nagħmel l-almu Jena naħdem fi Brussel, ġifiri għandkom xi mistoqsijiet, eh, tiddejqux titħlu in kuntatt. Għandi eh, ħafna punti x'nagħmel fuq trattament indaqsa. Naħseb eh, dan huwa waqt mill-prinċipji li rridu nintegraw bisħieħ fil-politika ta' integrazzjoni. Ġifiri, issa jekk għandix xogħol sussidjat jew kellek qed nippruvaw nejnu nis disabilita lejn eh, kull waħda minn dawn eh, il-realtajiet eh, nasib irrid ikollna dejjem il-kriterju ta' kondizzjonijiet indaqs Jekk il-kondizjonijiet għedin eh, emmek, allura dak huwa fatt u l-istess jotta l-eċezzjonijiet pereżempju għal-paga minima. Ma dawn huma affarijiet li ddependu mill-leġislatura aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nagħmlu xejn li nimplementaw il-politika. Jiena tajt l-eżempju ta' timijiet speċifiċi li għandna li eh, jikonsidraw eh, eh, kazijiet per eżempju li għandhom traumi sostanzjali u kazijiet psikoloġiċi partikolari semmejtu kol l-obbligu ta' residenza rridu narfu li brafta ma dan hemm l-effett negattiv tal-ħolqien ta' ghettos l-istess bħal situazzjoni per esempio tal-Baljes fi Franza għet jista jara naqra xambjent xnies għet u importanti u koll li nikkonsidraw il-networking, li nikkonsidraw l-ħjar prassi, li kunem skambju bilaterali tal-ħjar prassi, flimkien ma' servizzi tal-suq ta' xogħol Dina xaħġa tajba, importanti u koll li ikonna networks u forsi anki li ikunem eh, istituzjonalizzazzjoni ta' debattitu Importanti li eh, natu eh, l-importanza mistħoqqa għal għal-ħiliet Jista' jkollna sistemi pereżempju eh, bbażati fuq l-internet, sistemi online, daqshekk għax iktar ħin issa surabo eh, mill-Uffiċċju Ewropew eh, ta' Salib Raħmar. Grazzi ħafna, Sinjora Presidenta, ħan jieħu biss żewġ punti għaliex m'għandix ħin l unet ta' Sinjura Steinhock fuq l-iskampu tal-aħjar prassi u fuq uh, l-standards ta' fornitura ta' servizzi t-tini punt. Iva, ċertament, hemm bżonn ta' skampi tal-aħjar prassi għandha kolla li għatu eh, sembo Mnalla, eh, mnalla, peress li għanna skala enormi eh, tajnuna li rridu nofru ma' mżewx importanti li t-insemmi. Net fil-prezentazzjoni tiegħi jagħti li l-Uffiċċju Nazzjonali tagħna jagħtu eh, servizzi l iktar jibgħetu 50 eh, fil-mija tal-migranti, 50 eh, fil-mija l-oħra huma responsabbli għalihom Caritas u entitajiet oħra. Mbagħad tridu tkun taf li m'hemmx standards, jiġifieri lista ta' pakketti pereżempju ta' affarijiet li jingħataw u dan sija importanti sija għall-aspett umanitarju u għall-integrazzjoni fuq tul tazmin żmien ta' dawn in-nies eh, ċertament li eh, aħna eh, inna preżenti għal iktar minn 150 sena f'ċertu pajjiżi imma f'pajjiżi ta' transitu għall per pereżempju għandu niżguraw li kollom kura ta' saħħa bazika jew nkella xi tip ta' servizzi bażiċi imma sfortunatament m'hemmx uniformità tal-offerta ta' servizzi u din hija sfida ta' kuljum tal-uffiċċju tagħna biex jiżguraw li kurem koordinazzjoni tal-ħidma tagħna. Ġifieri eh, l-istess bħassur Muller eh, aħna bażati hawnhekk eh, u allura jekk għandkom bżonn iktar informazzjoni toqgħodux lura. Grazzi. Grazzi sur Samħoro, uffiċjal tal-migrazzjoni li huwa preżenti fl-Italja ma' trade union eh, bazika grazzi eh, meta jiena prezentajt tlet eh, approċċi fil-bidu tal-prezentazzjoni tiegħi sepp joħroġ biċċar mill-misqosijiet illi saqsew id-deputati illi meta m'għandniex bażi minima ta' approċ huwa diffiċli, diffiċli biex noħorġu b'soluzzjonijiet. Preżentament għanna l-approċ strutturali, dak li għanna u il- għanna soċjetà li taħdem sew, mux għed nitkellem dwar id-żona euro, li għed nitkellem dwar id-dinja li neħxu fija u li hija mamula minn diversi partijiet li jorbtu ma' xulxin f'dimensjoni waħda. Mela. Dak l-ewwel punt, it-tieni punt huwa il-perċezzjoni għanna perċezzjoni li eh, jisna ħin kollu invazi, jem 60 eh, miljon refugġjat bniedem li ġie sfurtat minn ħaf minn ħabba bosta raġuni, raġunijiet bissi eh, l-konflitt u għal ħafna ħrajn, ma rridu narfu illi d-disa minn kull 10 minn dawn is-60 miljon ma jixux fl-Ewropa. Issa, Jek nħarsu lejn eh, il-standards eh, Ewropej, jena kotajt direttiva Ewropeja tal-2013 fl-artiklu 15 titlob lill-istati membri biex il-refugġati jaċċedu għassu eh, ta' xogħol ma' din hija bażi fakultattiva mem lebda armonizzazzjoni, mem lebda livell minimu għall-aċċess. U meta inti għandek 28 kontest differenti ekonomikament, soċjalment, huwa ċar li hemm ir-riskju illi eh, dak li jkunu soprofu f'ġungla, ġifieri flok eh, naraw li konna kondizjonijiet minimi għall aċċess għas ta' xogħol, nispeċaw f'konflitt eh, bejn dawk li qed ifittxu x-xogħol, ir-refuġjati, dawk li huma edha fuq tul ta' żmien u oħrajn. Għalhekk aħna ħloqna netwerk ta' uffiċċji u aħna fil-fatt edin fejn fejn ir-refuġjati nsibu eh, xogħol u anke fejn hemm autoktoni eh, biex ma noqgħodux noħolqu eh, diskriminazzjoni. Imbagħad l-aħħar punt m'hemmx distinzjoni eh, bejn migrant u refuġjat. Eh, naħseb li jekk nitkellmu punt vista strutturali ta' dan il-fenomenu qegħdin ferm li l eh, minn dan għodu namlu din distinzjoni. Issa, minn tal-Aġenzija fjamminga tal- Migrazzjoni, tal-integrazzjoni, skużawni, Signora verrest. Grazzi ħafna Naħseb eh, li ma nistawx nisimplifikaw din l-isfida. Din eh, l-isfida kif nafu s'issa Turina li 70% ta' rafuġjati eh, fil-fat ma jiktbux jew kalla ma jafux jikdbu lingwi latini, ma il-verita hija li ħafna mir-refuġjati qegħdin hawnhekk biex jibqgħu għandhom ħiliet oħra lura naħseb aħjar nifokaw fuq futur komuni għar-refuġjati ix-xogħol huwa naħseb l-aqwa mod kif huma jagħtu semhom bit-tweġiba dak li tagħhom is-soċjetà. Imbagħad fuq eh, il-programm li etnarfu u mizura miżura speċifika l-integrazzjoni, imma rridu naraw li l-istess regoli applikaw għal kulħadd eh, kif eh, għal isur bukħal. Illi naħdmu fuq l-integrazzjoni li kon approċ personalizzat u importanti. Ċertament li dan huwa l-każ għal refuġjati b'diżabilità, aħna naħdmu fl-imkien ma' organizzazzjonijiet non governattivi biex jgħinu l nies b'disabilità jisegwu programm speċifiku ma' eħolli ngħid eh, li għatem iktar ġista jisir. Fl-axħar nishti intendi li jem bżon appar. Jem bżon li nofru nofru iktar taħriċa għal professjonali tan, għal professjonisti tan, illa li jiex jem bżon approċ koordinata għabbażet tal-fatti fil-taħriġ li ħana natu l-dawn nis li qed jaslu. Issa naddi l-kelma lill-espert eh, tal-migrazzjoni mill-ILO eh, Ifa, senjura, president għandi xie punti għaw l-għanin li nishtiq li prova nindirizza. Għanna għanet nishtiq intenni il-punti li għamilt fil-presentazzjoni tijaj fuq il-fat li eh, il-mizuri rridu eh, jinteressaw il-popolazzjoni kollha kemm hi, partikolarment fejn hemm eh, desita olja ta' refuġjati naħseb madan jorbot il-punt ta' kif il-fondi li jeżistu jistaw jgħinu jiva l-ispejjeż fil-bidu jistaw jkunu konsiderevoli, ma bat fuq miżuri ta' integrazzjoni fis soq tax-xogħol dan jistgħu ipatu għall ispejjeż fuq medda medja jew twila ta' żmien. Ċertament dak li qed nitkellmu dwaru hum il-flus biżejjed wieħed iħares lejn il-pajjiż li qegħdin fuq il-frontiera, pereżempju il-konferenza ta' ta' ta' darba li saret ta' Sirja kien hemm kollox 20 biljuni li jingħataw fuq il-kwestjoni ta' trattament indaqs, eh, aħna bħala jello eh, nisqu fuq l-importanza ta' dan, eh, importanti li jkollna standards, naraw f'postijiet oħra fid-dinja fejn il-ħaddiema migranti għandhom livelli ta' paga inqas minn ħaddiema oħrajn dan jħollu diffikultà fuq trattament indaqs imma kif diġa semmejt qabel fl-introduzzjoni dan ukoll jeddet id-drittijiet u l-kondizjonijiet eh, ta' xogħol ta' kulħadd fis-soċjetà, mhux biss tal-migranti, ġifieri meta wieħed jikkonsidra skemi differenti partikolarment għal dawk li qed jitħarġu. Rridu naraw li dawn eh, ma jisirux de facto ħaddiema u eh, naturalment paga inqas fuq il-fatt li rridu nofru informazzjoni tajba kwestjoni bejn immigrazzjoni eh, bejn migrazzjoni regolata u dawn il-flussi enormi ta' nies li qed jaslu eh, fl-Ewropa huma huma ovvji eh, mod huwa kif naraw li jkun hemm riskjerar li jkun regolat din hija xi ħaġa li nafu li deġa tiġi diskussa minnaħa tal-istati membri, mbagħad fuq il-kwistjoni ta' fatti li noħol u eh, kanali illegali li semmiet is-senjura Kengela u eh, tisħaq l-importanti li eh, dan nikkonsidraħ mhux biss għal ħaddiema li għandhom għal migranti li għandhom il-ħiliet imma għal kull tip ta' migranti li jaslu. Grazzi. Issa, nadd il kelma l-rapporter. Is-sur Bonifej. Iva malaj malaj, għalix imbagħad ikoll il opportunità li nippreżenta wkoll ir-rapport fil-kumitat imma nixtieq li nagħmel xi rifless rakkomandazzjonijiet ta' konklużjoni fl-aħħar ta' dina id-diskussjoni tant interessanti li għalija nirringrazzja l-parteċipanti l-esperti u l-kollegi dan ir-rapport inizjattiva li qed nagħmlu jrid ikollha mira preċiża hawnhekk. Is-suġġett tal-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-immigranti trid tkun opportunità u sfida irdu nagħmlu analiżi ta' sitwazzjoni, nkunu nafu eżattament dwar xiex qegħdin nitkellmu u nibbażaw ruħna wkoll fuq l-aqwa prassi li diġà jeżistu. Irridu aħna nippruvaw ukoll ninvolvu l-opinjoni pubblika u nalmuhom nurruhom xinu ma' realtajiet ta' din is-sitwazzjoni. Kien hemm ħafna argumenti importanti li semmew u dan huwa suġġetti li jaffetwa ħafna isma differenti ta' leġizlazzjoni. Nirringrazzja l rapporter propju fuq il-rapport u l-approċċ holistiku għall-immigrazzjoni li qiegħda tieħu s-Sinjura Kienge ħafna nies semmew il-kwistjoni ta' solidarjetà, il-kwistjoni ta' riforma ta' regolamenti fis-seħ, speċjalment Dublin. Dawn huma kollha relatati mill-qrib ta' suċċess tal-istrateġiji li nagħmlu aħna fil-qasam tax-xogħol, il-kwistjoni ta' drittijiet bla dubju l-aċċess għas-suq tax-xogħol ħaġa importantissima din. Aħna rridu illi naraw x'tip ta' riformi jista' jkun hemm bżonn isir f'dan is-suġġett għax hemm pajjiżi li anki issa għadhom mhumiex qegħdin jirrispettaw id-direttiva fuq il-kondizzjonijiet ta' kolliment. Iġifieri għad hemm ħafna affarijiet, ħafna varjazzjonijiet minn pajjiż għal ieħor fuq ħaġa illi suppost għandu jkun hemm deċiżjoni fuq livell Ewropew u għalhekk ikun hemm kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd fil-pajjiżi differenti. Hemm bżonn nużaw ukoll riżorsi għal gruppi fi żvantaġġ u sassidji forsi speċifiċi jew inkella anke kwistjoni ta' sussidji għal għall-immigranti għax aħna ma rridux illi nispiċċaw biex niddiskriminaw sa ċertu punt jew nagħmlu distinzjoni bejnietom u iċ ċittadini tagħna x'danna jwassal anke għal sentiment xenofobiku. Aħna irridu illi naħdmu fuq l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-immigranti bl-aktar mod pożittiv. Kif qalu ħafna kollegi u esperti, is triq tax-xogħol fil-pajjiżi differenti huma differenti wieħed mill-ieħor u għalhekk jaħtieġu approċċi differenti li jieħdu konsiderazzjoni anki il- eh, il-suq eh, ta' xogħol skont il-pajis. Ġifir ma jistax ikonna one size fits all, u mbagħad kien hemm is-sistema tal-blue card ukoll li semmit l-Onorevoli Kienge importanti li naraw x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni dwar dan imma min-naħa tagħna wkoll fl-opinjoni tiegħi għandna ngħidu x'naħsbu. Hemm bżonn li nħaffu aktar il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet fuq l-applikazzjonijiet ta' zi, speċjalment fi żmien kif ħareġ minn ċertu interventi fejn hemm possibilità ċara li wieħed jikseb il-protezzjoni internazzjonali l importanti li wieħed jibda illi jara x'inhu ma' kompetenzi ta' persuna il-proċess tal-integrazzjoni. Irid ikun hemm early start, iridu nibdew naħdmu fuq l-immigrazzjoni l-aktar fl-aktar fazi bikrija possibli. Dana kollu l-intqal l-lum interessanti ferm. U ovvjament eh, importanti u koll il-kwestjoni tal-familja illi għadu jibqaw fl-imkien membri tal-familja dana huwa Eh, parti mid-dritt li wieħed jgħix familja, u mbagħad hemm il-kwistjoni tar-riżorsi hemm ħafna fondi diġà il-Fond ta' Żvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond tal azil Immigrazzjoni Integrazzjoni, il-Fond għal persuni l żvantaġġati fl-Ewropa, dawn kollha ma' fondi li jistgħu jintużaw imma rridu żommu f'moħħna wkoll, ġifieri apparti li jkun hemm iktar koordinamenti u sinerġiji, illi aħna rridu naħdmu wkoll f'livelli nazzjonali u kultant E, żmien illi jkun hemm bżonn sabiex e, tittieħed azzjoni fuq livell nazzjonali jkun twil ħafna dan jista' jwasal ċertu diffikultajiet. Ġifieri hemm bżonn ukoll ta' soluzzjonijiet ġodda fuq livell Ewropew nalaq billi ngħid li għad għandna bżonn ta' esperti ta' kollegi li jaħdmu fuq il-fażi ta' l-emendi li tibda wara e, nofs marzu nkomplu għalhekk għaddejjin bid-dialogu. Grazzi ħafna ta' l-interventi ta'kom mill-lum għal dawk il-punti ta' sew utli il-ħidma tajba li kulħadd. Much for all your Grazzi ħafna l-interventi ta'kom u l-kommenti eh, u x kollu li wettaqtu fil-fatt eh, <laughs> dan huwa eh, il-ma nafx kemm il-puntatlu fuq din il-kwestjoni li jit tur kemm eh, din il-kwistjoni importanti eh, fuq l-agenda ta' dan il-komitat eh, ċertament qed nitkellmu dwar ix-xogħol li li huwa ix xogħol illi wassal għall-integrazzjoni oħra ġdid f'parti oħra tad-dinja u Zgur il ħajkonna ċans li nerġaw niddiskutu eh, dan darboħra, hemm kumitati oħra li qed jagħmlu eh, idma sewja fil-qasam u naħseb li hemm maġġoranza wiesa kif tistgħu eh, taraw minkejja il-kommenti differenti f'dan dar il-kumitat. Hemm kif għat maġġoranza qawwija li lesti li dan f'dan il-Parlament biex ikonna din l-Ewropa ġdida illi taħdem nara anki eh, b'involviment ta' n nies minn partijiet oħra tad-dinja. Grazzi ħafna din id-diskussjoni issa nkomplu u eh, ċertament eh, interessati biex nkomplu bil-kontatti tagħna magħkom. Grazzi.